b'mod tajjeb biex inkunu nistgħu niksbu l-effettività tal-attivitajiet tagħna permezz tal-economies of scale nistgħu insejbu il-kapaċitajiet ġa eżistenti Ewropej kemm fuq livell Ewropew kif ukoll bilateralment jew reġjonalment. Aħna nafu li hemm bżonn ta' politika u determinazzjoni biex inkunu nistgħu nresqu dawn l-ideat. Il-European Air Transport riċentament uh, uh, Nedija ġewa Edenhoven titratta l-flotta tal-ajru tal-Belġu, l-Olanda, fost oħrajn u pajjiżi oħrajn qegħdin jistennew li jingħaqdu wkoll dan huwa mezz ta' kif nużaw mod iktar effettiv il-transport capacity tal-Ewropa u din hija importanti ħafna f'operazzjonijiet bħal tal-Afganistan din tista' servi wkoll bħala bażi għal eh, armonizzazzjoni iktar effettiva fil-strategic eh, lift area l-Istati membri qegħdin itejbu il-kapaċità tagħhom biex ikunu jistgħu jappoġġaw li SDP iżda wkoll qed jagħmlu eh, kooperazzjoni ta' struttura permanenti u jippermettu lil dawk l-istati membri biex jitejbu il-kooperazzjoni tad difiża eh, biex jorganizzaw ruhom mod aħjar. tisiru diskussjonijiet bħalissa għal interpretazzjoni komuni ta' trattat dan huwa bidu punt tluq tajjeb u kien hemm seminar ta' rappreżentanti tal-istati membri f'Lulju. Importanti li konna iktar trasparenza, iktar flessibilità u fl-istess ħin għandna bżonn ta' iktar ħin biex inkunu nistgħu nistabilixxu xi setturi għadhom neqsin u kif nistgħu ikonna objettivi għaniet aħjar. Dan il-capacity tip ta' capacity building huwa importanti ħafna għaliex mingħajru ma jistax ikun hemm l-ebda uh, politika komuni ta' difiża kredibbli li tilħaq l-aspettazzjonijiet tal-komunità internazzjonali fil-kuntest ta' kriżijiet preżenti u futuri. Kapaċità tal-Ewropa li tieħu azzjoni jagħmel jagħti kontribut tajjeb ħafna sigurtà tal-ċittadini Ewropej ukoll għal kontribut tal iktar paċi u sigurtà u stat ta' dritt aħna għandna sfidi llum fl-Afganistan u fis somalia dawn l-isfidi huma kbar ħafna. Dawn il-kriżijiet huma komplessi ħafna. Aħna għandna gvernijiet eh, dajfa li m'għandhomx kontroll fuq it-territorji tagħhom hemm ukoll korruzzjoni fuq skala kbira u impunità. għalla umbat bħala riżultat il-ċittadini qegħdin u huma vittmi. Jridu nassiguraw li dawn ir-reġuni fi kriżi ma jxekklux il-paċi fl-Ewropa. Ma mx risposti faċli eh, biex insolvu dawn il-kriżijiet u rridu nużaw l-odda kollha d-dispożizzjoni tagħna diplomazija, żvilupp ekonomija, kummerċ u kol e, deployment tal-militar u tal-ċivil. E, Aħna nadaw l-għodda kollha taħt it trattat ta' Lisbona u t trattat tal Lisbona jagħmilha possibbli biex nużaw dawn l-istrumenti b'met mod koordinat. Il e, terremot devastanti fajti u rina li mhux biżejjed li jkollna dawn il-mezzi dawn l-odda irridu nikkoordinaw l-isforzi tagħna eh, għal rispons tal-kriżi. Aħna kellna 20 operazzjoni ta' maniġer ta' kriżi li kienu jinvolvu l-Unjoni Ewropea. Azzjonijiet militari spiss eh, ġew mejuna minn attivitajiet bħal l rappreżentanza speċjali u fondi minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna qed naħdmu fil-qrib ħafna mal-imsieħba tagħna, pereżempju l-ġnus Mauda, NATO u oħrajn. Nixtieq eh, ngħid nagħtikom xi eżempji fil-Balkani, Bosnia Herzegovina, l-Kosovo U l-Unjoni Ewropea kienet involuta ħafna b'mod diplomatiku wkoll ekonomikament biex ikun tista' tippromovi l-istabilità u futur Ewropew għal-reġun. Rappreżentanti speċjali tal-Unjoni Ewropea aġixxew fisem il-komunità internazzjonali biex ikunu jistgħu jiġu appoġġati il-proċessi ta' maniġjar tal-kriżi biex jikrejaw ambjent sikur u jgħinu l awtoritajiet lokali biex eh, jipproteġu l-istat ta' dritt l-operazzjonijiet tagħna fis-Somalia l-Atalanta eh, huma parti kbira da huwa dak li tixtieq tikseb il-Kumitat Internazzjonali fir rigward tal-piraterija fid-dinja l-Atalanta għandha kooperazzjoni eh, ma l-flotot tal-merkanzija eh, dinji tad-dinja biex tipprova tikseb rispons koordinat ma flotta oħra fir-reġjun l-Unjoni Ewropea għamlet ftehim ma' pajjiżi fuq il-kosta. biex eh, jipproċessaw dawn il-pirati li jinqabdu l-Unjoni Ewropea jgħan involuta f'daw diskussjonijiet biex tipprova tinstab soluzzjoni fuq meta twila ta' żmien għal din il-problema il unjoni Ewropea titratta il-piraterija eh, mill-eruq tagħha u taġixxi f'dawk ir-reġuni affettwati. Il-missjoni tagħna fl-Uganda hija pjanata biex tħarreġ l-armi forzi armata tas Somalia biex terġa' tibni mill-ġdid il-militar tal-kapaċità tal-militar tas Somalia u dan ikun jista' jaġixxi b'mod effettiv fit-territorju tiegħu stess. Nazzjoni tagħna fir-reġjun kienet ta' suċċess iżda aħna mhux dejjem konna kapaċi insolvu għal kollox il-problemi. L-abilità tal-Unjoni kienu ċari ħafna u li għaja sertejna biex inkunu nistaw naħdmu aħjar fil-futur. Esperienzi passati mux ser jibdlu natura ta' li maneġar l-oda li maneġar li għanna għal dawn is-sitwazzjonijiet. Iżda ser jkunu ta' poċ għall-istrateġiji Ewropej għall prevenzjoni tal-kriżi u ser jassiguraw li l-odda ser jiġu ntużati b'mod koordinat. Delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ser jitrattaw l-aspetti kollha tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u jesser jassiguraw koordinazzjoni mm, massima għal effiċenza mazza tal-missjonijiet tagħna. Servizzi esterni ser jippermettu mhux biss titjib tal-koordinazzjoni tal-politika eh, ta' sigurtà u difiża iżda wkoll ser jistimulaw koordinazzjoni interna bejn il-ċivil u il-militar ta' personijiet tagħna. Din hija xi importanti ħafna li hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn il maniġer tal-kriżi jeħtieġ uh, input eh, ta' ċivil u tal-militar ukoll. Eżempju huwa il-DRC per eżempju. Dawn jirtieġu għajnuna biex jiġu riformata l-politika, sistema tal-ġudikatura, drittijiet tal-bniedem, etc. u koll rabta ma l-politika ta' zvilup biex inkunu nistgħu nittrattaw dawn is-sitwazzjonijiet da' sepp komplessi jridu nikrew strutturi xirqa u koll jridu niżviluppaw l attitudni xirqa u adattata il- ċittadini jistaw jibbenefikaw mis sigurtà tal-militar, il-militar jista' jibbenefika mill-avvizi um, pariri eh, jagħti jgħati ċivil. Aħna qed naħdmu ħafna biex ikun hemm sinerġija ħjar bejn iċ-ċivil u l-militar. Dan jista' jevita xogħol doppju u jista joħloq kultura ta' kooperazzjoni bejn il- militar ċivil u jħossieb l-speċifitajiet ta' tnejn li huma. L-Unjoni Ewropea għandha xogħol x'tagħmel fir-rigward tal-taħriġ tal-militar u ta' ċivil u ta' sigura li jkun hemm livell għoli ta' kwalifiċi biex jagħmlu x-xogħol tagħhom ix-xogħol li huma jkunu mibgħuta biex jagħmlu. Ċattat ta' Lisbona jeħtieġ li r-rappreżentant għoli assigura li jkun hemm koordinazzjoni fil-kuntest tal-politika eh, komuni għas-sikurtà difiża li maniġer ta' ċivil u tal-milizzar fir-rigward tal-krizi ta' kriżijiet ser jiġu riorganizzati u aħna nilqaw l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew u fil-tip tal-kooperazzjoni bejn iċ ċivil u l-militari. Il-militar. Koordinazzjoni ma' strumenti oħra tal-Unjoni Ewropea ferm importanti. U jena nixtieq ngħid kemtejn fuq uh, partnership oħrajn, partnership oħrajn. Il-ħidma ma l-imsieħba tagħna dejjem kienet parti mill-azzjoni eh, eh, ta' fajt barranin mal ħafna ħafna snin. Din il-koordinazzjoni ma dawn l-imsieħba tagħna hija importanti ħafna li u jekk tkun ta' suċċess din tista' tiġġenera valur miżjud permezz ta' azzjoni komplementari, riżorsi aħjar għaliex naqduhom flimkien fil-ħata settembru fuq eh, partnership strategiċi f'Nazzjonijiet Esterni il kunsell Ewropew konferma mill-ġdid li ħna rridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu mill-possibilitajiet offruti mit-Trattat ta' Lisbona biex eh, nkunu nistaw niffaċċjaw l-isfidi u nkunu u kol, ikun jista' u kol ruol importanti u xieraq fuq eh, stadju internazzjonali. Rappreżent Tant sol se tkun importanti ħafna biex intejbu l-profil tal-Unjoni Ewropea wkoll niżviluppaw l-istrateġiji xierqa adattati. Cornerstone importanti tal-ISDP hija relazzjoni tagħna ma' Nazzjonijiet Uniti li tmur lil hinn dikjarazzjonijiet formali Eh, deployment eh, ta' malar tal-militar fl-Ardissi, per eżempju, u koll trasferiment ta' responsabilità operazzjonali kif rajna fil-ULEX fil-Kosovo u fil-ċad. U rew li eh, hemm kooperazzjoni mill-qrib jekk hemmx preżenza tal-Nazzjonijiet Uniti tal-Unjoni Ewropea turi dejjem li kun kooperazzjoni tajba bażi ta' dekjerazzjoni tal-2003. U kol kien hemm il-Joint Declaration tal-2007 u kooperazzjoni bejn ġus maqda l-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-manager tal-kriżi. Jista' jsir ħafna iktar biex inkunu nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti kif rajna fil-kas ta' trasferiment tal-operazzjoni bejn dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet u kol mod partikolari minħabba li dawn għandhom mezzi differenti ta' kif jaħdmu. Xi stati membri għamlu proposti infasla biex isaħħu l-kooperazzjoni mm, tal-Unjoni Ewropea eh, fl-operazzjonijiet tal-ġnus maqud. Korniston oħra tal-SDP hija sħobija fl-imkien ma' NATO. Iż-żewġ organizzazzjonijiet tagħna jaħdmu uh, flimkien fil-Kosovo u l-Bosnia Herzegovina u fuq il-Kosta tas-Somalja. Aħna qed naqsmu il-valuri tagħna aħna na bosta uh, membri komuni. U aċċettat issa l-Unjoni Ewropea u NATO jridu jkoordinaw l-isforzi tagħhom uh, li għadhom ma kienux ġew ppjanati meta il afas Eh, ġi adattat fil-bidu, hemm xi diffikultajiet li għadhom eh, ostaklu, għadhom ta' ostaklu għal-partnership eh, ktar effettiv. fil ta' settembru il-Kunsil Ewropew stieden il-rappresentant li biex resqu ideat dwar kif kooperazzjoni bejn il-ġuks ma' u daw il-NATO tista' titjieb permezz ta' miżuri speċifiċi li imorru lura għal bidu tas-sena biex jitibu l-kontatti bejn il-personel fuq kwistjonijiet li għandhom xasmu ma' mm, operazzjonijiet ta' kapacità u bilan li jerġaw jibnu mill-ġdid dan il-partnerjat. L-imsieħba kollha fil-żewġ organizzazzjonijiet ser jkollhom l-opportunità li juru għaqda u spiritu ta' veru ta' sħubija mibni fuq il-karatteristiċi individwali ta' tnejn li huma. In-NATO jgħat fil-proċess li jagħmel review tal-blueprint strateġiku u l-Unjoni Ewropea da tajis il-qoddim għal summit li jmiss mal-President Obama. l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova taħdem ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u uh, pajjiżi oħrajn fosthom pajjiżi emerġenti li qed jifmu ħafna iktar ir-rwol strateġiku tal-Unjoni Ewropea li qed dejjem jikber. Aħna rajna dan fil-kuntest tal-ġlieda kontra il-piraterija fejn aħna konna qed naħdmu ma' pajjiżi importanti li ma kinux eh, sissa eh, sieħba tagħna l-Ċina, l-Ġapan, l-Indja fi maneġar tal-kriżi. Għan qed naħdmu wkoll ma' nasjan mal-Asja fir rigward ta' kwistjonijiet simili. Hemm ħafna turi bilaterali fil-Kongo u kol Repubblika ta' South Africa u ċ-Ċina li aħna qegħdin niddiskutu wkoll magħhom l-Istati Uniti tal-Amerika hija wkoll eh, nsieħba stabilita u l kooperazzjoni tagħna mar-Russja qiegħda dejjem tiżdied. il eh, eh, Post-Lisbon Common Security Defense Policy hija ferm importanti u aħna nabżon ta' dibattitu konġunt u nixtieq infakkarkom li l kunsill issa favorixxa l-idea ta' dialogu interparlamentari Dan jinsab fi trattat ta' Lisbona u kol. Fir-rigward tal- uh, Unjoni Ewropea tal-Punent aħna ma rniex ninsew l-idea ta' Assemblea Parlamentari li t-diskuti kwistjonijiet ta' difiża u sikurtà u għafidejkom il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew li jiddeċiedu x'tip ta' forma din il-kooperazzjoni parlamentarja għandha tieħu skont il-protokoll numru wieħed ta' trattat. E, il-laqa ta' Rebija ġo Madrid waqt din il-laqa e, tal- Chairs tal-Komitati tal-Affarijiet Barranin, il-Sinjura Ashton, għalet li ser tappoġġa x-xogħol tal-Parlamenti. Fit-18 ta' Ottubru ġewwa eh, Brussels se jkun hemm laqgħa oħra u il-Sinjura Ashton ser tkun qed tattendi il laqgħa tal-Kumitat eh, tal-Parlament Ewropew fi 27 ta' Ottubru. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u membri onorevoli tal-27 eh, stat membru Nixtieq eh, nirringrazzja lil dawk kien iskolla fil-pajjiżi tagħna li qegħdin jagħtu servizz tagħhom madwar id-dinja kollha l-kuraġġ tagħhom u l-professjonalità tagħhom eh, fatt ta' missjonijiet differenti tal-Unjoni Ewropea tan-NATO tal-Ġums Magħquda hija xi ħaġa li l-kollha nkunu bja. biha. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nixtieq ilkom diskussjoni tajba u ta' suċċess. Grazzi. Grazie signor segretario di Stato. Il suo... Grazie ħafna, sur segretario tal-Istat, interventi kien dettaljat ħafna u wkoll wassal, għataj, eh, zgur sej għajam reazzjoniet fost il-kollegi, nibda bis-sur Kieres li huwa l-President tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin tas-Senat tal-Polonja. Jekk joġbok sur Kieres. E, dziękuję, panie przewodniczący.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 li jitrattaw l-ewwel net interpretazzjoni konġunta ta' kooperazzjoni fuq struttura permanenti, assistenza u appoġġ reċiproku, il klawzula ta' solidarjetà u ovvjament l-idea imnaqxa f'artiklu 42 44 ta' trattat. L-idea ta' grupp ta' stati membri illi kollha il-biċċa xogħol illi jemmexxu missjoni. Minħa tiegħi u fissem is-Senat tar-Repubblika tal-Polonja, xtaqt nibdilkom l-attenzjoni għall-importanza ta' l-idea ta' ftejim konġunt ta' kooperazzjoni strutturata b'mod permanenti. Is-sur Chastel għalinna illi ma kienx bizzejiet illi konna l-istrumenti meħtieġa għaliex għaliex l-istrumenti għadhom ikunu koordinati kif suppost. Jidirli illi sabiex nikkoordinaw aħjar dawn l-istrumenti hemm bżonn nifmu x'inhuma eżattament. Sfida kbira li għanna għoddimna, anka aħna pala parlamenti, e li nfasslu definizzjoni konġunta ta' kooperazzjoni strutturata b'mod permanenti. Xtaqt najt kemtejn u kol dwar l-importanza politika tal-klawzola reċiprika ta' appoċ u assistenza illi edha s-sir dejjem aktar importanti fid-dawl tal-fatt illi l-interdipendenza tagħna qiegħda tikber, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam aċċess. Jekk nifmu din il-klawżola aħjar, dan jgħin l-istati membri jaħdmu flimkien sabiex jinvestu b'mod konġun sabiex jaqsmu l-ispejjeż ukoll sabiex jibnu l kapaċità b'mod aħjar. Finalment, Jina xtaqt ukoll nitkellem dwar l-importanza ta' artikli 42 u 44. Jiġifieri li konna grupp ta' stati membri illi imexxu missjoni. Id-dispożizzjonijiet ta' dawn l-artikli għamluha possibbli il-grupp ta' pajjiżi illi appunto imexxu missjoni. Dawn l-artikli jiġġeneraw sfida kbira lina u dana qed ngħidu bħala rappreżentant tal-Kamra Olja tal-Parlament Pollak. Dawn l-artikli juru li hemm ħtieġa ta' ftehim konġunt ta' kif id-dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona għandhom jiġu implementati fil-prattika. Hawnhekk, personalment, jiena ngħid illi hemm bżonn niżguraw illi nevitaw illi konna sitwazzjoni fe artikli 42 44 jissemmew qabel ma jkonna ftejim komuni ta' fil-fat xifissru. qabel ma nifma zattament xifisser li tqabbad grupp ta' pajjiżi sabiex immexxu missjoni. Jiena xtaqt nesprimi l-appoġġ tal-Polonja għall-ideat illi ressa s-sur Chastel, il-Polonja temmen f'approċċ inklusiv u għal daqstant naqblu illi hija rrida individwali ta' pajjiż individwali li għandu jkun fil-qalba ta' l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti għabbażi ta' solidarieta. Grazzi ħafna, Onorevoli Kieris. Nadlżu sa' Sur Fretos, President tal-Komitat tal-Affarid Baraninu Difiża tal-Parlament Grik. Efkarstu, Giri President. Grazzi ħafna, Sur President. L-għennet permetti li nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li offra din l-opportunità sabiex nitkellmu fuq kwistjoni ek importanti tal-politika komuni ta' sigurta u diviża. Il-Trattat ta' Lisbona, protokoll numru 1 ta' trattat, jgħati lill parlamenti nazzjonali il-possibilità illi jipparteċipaw f'politika komuni ta' sigurtà u difiża. U ovvjament għandna wkoll il-ħolqien tal-post tal-rappresentant Oli li joħroġ mill-relazzjoni esterni li jitrattaw affarijiet għandhom xaqsu ma' CFSP. Mbagħad għandna wkoll kumitati għad difiża li huma importanti fuq livell nazzjonali fil-Parlamenti Nazzjonali li jiena qed nirrappreżenta llum hawnhekk. L-aspett intergovernattiv ta' dan kollu huwa importanti ħafna. Parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti x'jaqtu sabiex ifasslu din il-politika. Fattur ieħor importanti huwa li wara il-waqa tal-attentati sabiex il-Parlamenti Nazzjonali kollom aktar poteri taħt l-EW l-affarijiet issa se jibdew jiffunzjonaw f'Ġunju 2011 ta' it-Trattat il-ġdejt il-Parlamenti Nazzjonali jridu jsibu xi tip ta' struttura. Hemm ideat li fil-fatt qegħdin jitresqu u fil-fatt fil-laqa' tal kelliema parlamentari li se jkollna s-sena li ġejja se nippruvaw naqdu flimkien xi proposti. Kien hemm ideat li tresqu mill-Parlament Franċiż u s-Senat Taljan u dawn l-affarijiet għandna nieħdu deċiżjoni fuqhom dal-waqt. Ovvjament, huwa ġust li kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ikompli il r rwol ta' Parlament Ewropew jew trattat aktar moċċari sa ta' dan it-trattat, u l-kooperazzjoni biżewġ naħat ħad kompli żid fl-importanza issa. Il-trattat ta' Lisbona jipprovdi bażi għal kooperazzjoni mal bej parlamenti nazzjonali u parlament Ewropew. Jina naħseb li għanna nitrattaw kwistjonijiet li għandhom xaqsu mal politika ta' komuni barranija politika diviża b'mod interparlamentari. Mżon ikonna korp interparlamentari fejn Parlament Ewropew, Parlament Nazzjonali jkunu rappresentati. Saġan indispensabbli fl-opinjoni tiegħi. Minix hawnhekk qed nitkellem dwar istituzzjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea, imma qed nitkellem dwar laqa speċifika fejn parlamenti nazzjonali u parlamenti l-Parlament Ewropew jiltaqgħu Il-grupp għandu jkun kbir bizzejiet sabiex il-korp jaħdem kif suppost, għandu jkun hemm ukoll komitati korrispondenti illi jitrattaw aspetti ta' politika ta' sigurtà u difiża, għandna jkollna rapporters, għandna jkollna rapporti sabiex nkunu nistaw nejnu fejn meħtieġ u niprovdu wkoll assistenza strutturata fl-oqsma illi fihom aħna nintervjenu. Kien hemm reazzjonijiet ovvjament għal dawn l-idejat. Il-parlamentari Ewropej qalu kentejn dwar dan qalu li dan ħajkun korp li jiswa ħafna flus, però jiena ma naqbilx ma dan. Jiena nemmen illi jekk ikonna ħames jew sitt persuni fis-segretarjat li appoġġa korpal dan mhux qed nitkellmu fuq ħafna nies u x-xogħol nemmen li jsir xorta waħda. Huwa ridikolu fl-opinjoni tiegħi li jekk inħarsu lejn id-daqs ta' dawn l-istituzzjonijiet Ewropej li xi kultant jimpjegaw 5000 persuna ma jistax isibu 5 persuni sabiex jaħdmu f'segretarjat għal-korp li qed nipproponin. Smajtu kol minn għant sur Brock, propju l-biraħ, fi diskussjoni li kena dwar Lisbona, l parlament Ewropew jista' jsib kif jappoġġa l-idea permezz ta' appoġġ eh, permezz ta' segretarjat u bekk iżom monitoraġġ fuq l-idea. Ovvjament, mżon niżguraw illi dan ikun korp kompletament indipendenti jekk dan irridu li jaħdem mod effiċenti. Nkella, nkun qed nagħmlu l-istess ħaġa li qed nagħmlu hawnhekk, però ma nħallux impatt, ma jkunx hemm rapporters, ma jkunx hemm rapporti, niġu hawn ngħidu kemm tej u morru lura d-dar. U jiena mhux da li ġid hawnhekk. Għaldaqstant, grazzi għal darboħra, Sur President, tal-li permettejt li nitkellem tal-ħodu. Ma proposta tiegħi hi li nitkellmu dwar il-mod kif nistituzzjonalizzaw il-relazzjonijiet bej Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali għabbażi ta' korp strutturat illi ikun jista' jaħdem mod effettiv u effiċjenti. Grazzi, Grazzi, Onorevoli Vretos. L-intervent tiegħek kien bla dubju wieħed interessanti ħafna ma dana kollu xtaqt nisbet l-attenzjoni tal-kollegi għal fatt li din l-ewwel parti tal-ħidma li introduċa s-Sur Chastel jirrigwarda it-tisħiħ tal-politika ta' sigurtà u difiża. Fil-waqt illi għadak nxaqsam il-leġittimità tal-kontroll parlamentari rapport ta' Sur Danġan fit-tini parti ta' sessjoni ta' dalodu propju se jiffoka fuq kwestjoni iktar importanti u nistaw mbagħad ikonna dibattitu wara dan ir-rapport. Intom, ovvjament, ħilsa li tesprimu ruħkom kif tridu, pero naħseb eh, sabiex nistrutturaw xogħol aħjar, tajjeb nitkellmu fuq daw eh, il-punti skont l-agenda. Għannissa l-intervent ta' l-ewel membru tal-Parlament Ewropew li alterna għall-intervent tal-Parlament Nazzjonali, Essor Rendru Daf, fissem il grob tal-għalde, jek joġbok surdaf. Uh, President, um, I think that we need... Sir President, naħseb li jem um, naħseb li għanna namlu tlet affarijiet l għennet għanna nevalwaw mod ġust is-saħħa u djufija tal-kapacitajiet militari nazzjonali. Hemm ovvjament analiżi tal-spejjeż u tal-benefiċċji għandna 27 stat membru li għandna ninformaw fuq il-kapaċità tagħna li naġixxu b'mod effiċjenti, b'mod b'saħħtu u b'mod effiċenti. Dan ovvjament fil-qasam ta' difiża u sigurtà. Qabel ma ntemmu revizjoni jekk dettaljata naħseb illi spekulazzjoni dwar passi kwalitat attivi l-qoddim sabiex intejbu l-integrazzjoni tal-forzi armati tagħna li jistabilixxu kollaborazzjoni iktar mill-qrib bejn il-kapaċitajiet ċivili militari tagħna għandha tiqaf hemmhekk, jiġifieri nieqfu fuq spekulazzjoni. għanna napprezzaw aħjar il-fatti illi għanna naraw kif sen qablu ma dak li kena lem dak li għannissansi. U kol għanna nsejħu l-Sinjura Ashton sabiex tippreżenta timetable sabiex nikkonsidraw kooperazzjoni strutturata permanentement. Il-modalitajiet ta' forzi armati integrati b'mod permanenti hija ħaġa komplessa ħafna u li ħajkonna bżonn ħafna ħin qabel ma naraw x'għandna eżattament qudiemna. U għal ħafna stati membri inkluż ir-Renju Unit, għandu jkun hemm deċiżjoni dwar jekk nixtiequx nkunu fil-core group. ta' pajiz involuti b'mod militari. Dawn id-deċiżjonijiet m'għandhomx jittieħdu kif ġipu laħaq. It-tielet problema sostantiva li għanna għoddimna hija il turkija Għaliex? Minajr relazzjonijiet strateġiċi stapli ma' Turkija, kol ħsibijiet ta' kollaborazzjoni imtejba bej l-Unjoni Ewropea u NATO se jisfaxxaw fix xejn. Għal daqstant, Il-priorità politika ta', ta Signora Ashton għandha tkun illi issolvi il-disgrid bej Turkija u Ċipru. Grazie Grazie, Grazie l-Onorevoli Daf. Issa naddi kelma lill-kollega Taljan l-Onorevoli Edmondo Cirielli, President tal-Komitat tad-Difiżi tal-Kamra tad-Deputati. Jekk jogħġbok l tajba, President, l tajba, kollegi, jina ħana prova nżom fil-qosor, minna ma niprofa nirdoppja dak li diġant għal mill-kollegi dwar l-importanza ta' dan it-trattat. Jina naħseb li huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea li tkompli l-integrazzjoni u l-komplementarjetà tal-azzjoni politika u militari man NATO. Huwa importanti ħafna li nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni mar-Russja li inanħoss li dan huwa interess strateġiku minnaħa tal-Unjoni Ewropea li r-Russja tkun assoċjata bisħiħ mal-azzjonijiet ta' stabilizzazzjoni u ta' zama ta' paċi fid-dinja, apparti li hija msieħeb viċin tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nsejjaħ il-komponenti kollha tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm aktar impenn sod fuq din il-kwistjoni u l-intervent tagħna fl-Afganistan kull wieħed u waħda minna jaf li tjati ħafna partijiet kbar tal-budget tiegħu iżda mbagħad hemm irbit ieħor, pereżempju l-Italja tonfoq kważi żewġ biljun euro kull sena għal missjoni li hemm fl-Afganistan. Lilin mill spejjeż li tinħallsu qares, pereżempju l-imwiet li tkun hemm għaliex dan huwa intervent ta' priorità għas-sigurtà tad-dinja u tal-Unjoni Ewropea u għalhekk inħoss li l-Istati membri kollha skont il-possibilitajiet li għandhom, skont il-proporzjon tagħhom irridu jagħtu impenn aktar sħiħ. Fl-irgwat l-industrija tad-difiża li huwa suġġett ieħor strateġiku ta' CSDP, irridu nkomplu fuq l-integrazzjoni u għalhekk nimplementaw bisħiħ iż-żewġ direttivi tal-Unjoni Ewropea fuq il-kompetizzjoni ħielsa speċjalment fuq l-esportazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea u fuq kollox u importanti li morru li lin mill-firda kemm fil-gwart il-produzzjoni kif ukoll ir-riċerka. Nixtieq infakkar li per eżempju l-Unjoni Ewropea għadha tonfoq inqas mill-Istati Uniti iżda xorta waħda qed taqsam ir-riċerka tagħha fuq 89 programm Minnaħa l-oħra l-Istati Uniti mbagħad għandhom inqas minn 30 programm ta' riċerka u dan juri l frammentazzjoni li għandna fl-Unjoni Ewropea. Dak li għandu x'jaqsam il-Forzi Armati huwa importanti li apparti dak li jsir bħalissa jkun hemm aktar kooperazzjoni u integrazzjoni anke permezz ta' twettiq ta' eżerċitazzjonijiet, skambi anke fil-qasam tal-iskejjel militari. Huwa importanti li f'dan l-ambjent fejn hemm importanza tal-attività tal-Unjoni Ewropea din jitwetta konkretezza u importanti li l-personal tagħna jitħarreġ b'mod komuni u flimkien. Aħna sodisfatti wkoll la twaqqif tal-Servizz Diplomatiku Ewropew din hija ħaġa importanti ħafna konformi ma' dak li diġà sissa. Fl-aħħar nixtieq ngħid li nafu li jem il-naqas tal-Assembleja iżda nishtiqu li l-Parlament Ewropew flimkien ma l-Parlament Nazzjonali għandu joħloq sessjoni ta' xogħol komuni bħal dawk li qed nagħmlu llum. Iżda forsi fejn jistgħu jieħdu sem il-rappreżentantoli ta' CFSP biex bekk nisprimu ruħna kemm mal-Parlament Ewropew iżda wkoll flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Grazie onorevole Cirielli. Grazie l'onorevole Cirielli. Issa kelma l-kollega Ewropew l-onorevole Christian Iller. Del PPE. Fisem il-PPE. Ik jozbu. Vielen Dank. Ehm, <clears throat> Grazie. Kollegi, jina fil-qosor nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal kooperazzjoni militari u ċivili. Il-Parlament qabel li niedi inizjattiva u fil-fatt is-Sur Danjan li huwa l-President tal-Sottokumitat sottokomitat tal-Politika ta' Difiża kien preżenti hija xi importanti ħafna li fejn ħossu li jista' jkun hemm ħafna progress ta' malajr li seħħ u nistaw nniedu inizjattivi Ewropej f'dan il-qafas. Nemmen li hawnhekk nistgħu nħarsu lejn il-ġejjini għal tħejjiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk f'dak li għandu xaqsam l-istrutturi ma' rappreżentantoli rridu nsaħħu dawn l-istess strutturi partikolarment tal rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Importanti li jkunu konxi mill fatt li fil-Kunsill fl-modi sena wara l-oħra kellu l-anijiet ewlenin u kien jiddefinixxi ċertu strutturi, strutturi li diġà kienu kunu maqbula minn qabel u kellhom il-permess politiku li jkomplu dawn l-istrutturi għalhekk għandna tliet oqsma operazzjonali li jkopru ħafna xogħol li twettaq tul is-snin. Iżda r-realtà fl-Ewropa hija li bħalissa fis-settur ċivil għandna operazzjonijiet li jinkludu 3000 persuna fi il-post. U anki għandna deployment u l-garanziji ta' rizorsi adattati li jridu jkunu disponibbli. Qed nitkellem dwar rizorsi umani u għalhekk irridu nagħtu ħarsa li niċċaraw x'deċiżjonijiet diġà ttieħdu u x'inhuma l-implikazzjonijiet li dawn id-deċiżjonijiet qed ikollhom għal realtajiet strutturali. U hawn irridu nagħmluha ċara li l-gvernijiet nazzjonali fil-għanijiet tagħhom u fit-teħid ta' deċiżjonijiet ikunu tassew imxew il-qoddim. Għalhekk jiena nħoss li importanti ħafna li minnaħa li Aħna minħabba s-situazzjoni nsabu fija palessa, l-qada kurrenti, qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' strutturi operazzjonali u struttura operazzjonali għalhekk irridu niżguraw li dawn l-istrutturi ikunu tassew fis-seħħ u minnaħa l-oħra nħoss li din hija importanti ħafna l-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali li jridu jżommu issa mal-impenji li ħadu fil-realtà li għaw bħalissa u fil-deċizjonijiet li t-tieħdu. U l rridu nitrattaw dan kollu, rridu nataħarsa u koll lejn l-sfont tal-ipotezi. Per eżempju, jekk konna situazzjoni ta' Haiti, dizastru naturali enormi u l-kapacitajiet militari kunu rridu jitqedu fuq il-post biex jiprovdu assistenza. Palissa fl-Europa ma tkunx pozizjoni li tkun tista' żomm u twetta' l-impenji kurrenti. Din hija problema politika, problema ta' kredibilità mal-komunità internazzjonali u dan huwa minnu wkoll b'mod indaqs għal l-istati membri. U għawet nitkellmu dwar li konna kapacità militari fl-Unjoni Ewropea. Mux għed nitkellmu dwar deċiżjonijiet ġodda hawnhekk, qed nippruvaw noħolqu strutturi tangibbli. Għalhekk Aħna għandna interess ewlieni li nkomplu dialogu tagħna ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali wara kollox. Għaliex il-gvernijiet nazzjonali ħadu sensiela ta' deċiżjonijiet iżda minħabba eh, raġunijiet politiċi, strutturali u oħrajn kien ikun qed ikun diffiċli ħafna li dawn id-deċiżjonijiet jitpoġġew fil-prattika u għalek fl-axar mill-axar f'dak li għandu xaqsam mal-militar, mux għatnatu bisħarsa lejn kwistjoniet politiċi, jizda lejn il-gruppi eżistenti fil-militar. Għadna ma solvejniex il-kwistjoni tal-finanzjament għal dawn il-battle groups fil-qafas ta' trattat tal-Lisbona li f'termini konkreti ma domx jeżistu iżda rridu jagħmlu kontribut għal twaqqif u kien hemm fondi li ġew allokati u għalhekk dan ifisser li bl-esperjenzi li għandna u bl-istrutturi li nħolqu jistgħu potenzjalment ikunu disponibbli anke fil-ġejjieni. Nafu li kien hemm bit il-grupp oħrajn li waqfu l-operazzjoni tagħhom u għalhekk irridu nikkonfermaw li l-militar u ċ-ċivil jistaw jimxu aktar ħarir fil-ġejjieni. Dan ikun aħjar biex bekk nkunu nistgħu nittrattaw dan il-kwistjoni tal-battle groups. Minar ma ninsaw iċ-ċivil. U għalhekk irridu noħorġu b'mekkaniżmu xieraq sabiex nitrattaw dan il-kwistjoni. Bekk l-użu tal-militar ma jkunx pis fuq stat membru wieħed apparti minn dimensjoni politika, hemm raġunijiet għala ma ġewx applikati il-militari. Grazzi. Issa l-Onorevoli Zingeris, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Litwan, jekk Grazzi, President. Din hija l-ewwel parti tal-laqa tal-lum hija laqa importanti ħafna u forsi għandna marru luru lura għall-oriġni tal-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar l-idejat ta' Schumann fost oħrajn. Qed nitkellem dwar żewġ stadji li hemm bżonn li nieħdu. Jekk imorru lura għal bidunet nafu li l-Unjoni Ewropea kienet maquda minn 10 pajjiżi postkoloniali u wara żmien għalina l-Unjoni xi tfisser tfisser Unjoni ta' Stati Demokratiċi għaw 27 stat membru il-koll għanna l-istess kondizjonijiet indaqs imħadnin fil-valuri demokratiċi. Issa qed provaw insibu lok importanti qed nitkellmu dwar il-ġejjini tal-politika ta' difiża tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu bħal affarijiet bħal dawn, irridu nesprimu solidarjetà ma' pajjiżi oħrajn fid-dinja li jaqsmu l-opinjonijiet tagħna. Meta nitkellmu dwar l-imsieħba strateġiċi, irridu nżommu f'moħħna li m'għandniex nirdupjaw l-isforzi tan-NATO. Is-sem tal-Istati Uniti hija importanti ferm Għalhekk għall-Ewropa ċentrali l-Istati Uniti kellhom ruol importanti ħafna x'jaqdu fil-gwerra birda u żguraw il futur demokratiku tagħna. U għenuna nelbu dawn il-50 sena ta' jasar li għaddejna minnhom. Aħna għalek qed ngħidu li m'għandniex nirdupjaw l-isforzi tagħna. Dan huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt li xtaqt nagħmel hemm affarijiet oħra marbuta mal-effiċenza tagħna. Ejja niftakru il-ħidma tagħna, r-rwol tagħna fl-Ukrajina pereżempju fil-Moldova. Aħna kellna ħidma politika f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Ridna nkunu medjaturi fil-frontieri, anki f'Transnistja li hija memlija truppi fuq il-post. U dan imur kontra l-integrità tal-Istat ta' Moldova. Naħseb li konna dajfa wisq fil-ħidma tagħna hemmhekk. Stajna nkunu aktar effiċenti u nistaw nistennew biss li l-missjoni tagħna fil-ġdida kontra l-piraterija ikolla riżultati aħjar mill-missjonijiet ta' qabel. Għanna u koll naħdmu dwar x'inhuma l-affarijiet tekniċi irridu niftakru wkoll li l personal tal-Baronessa Ashton qed jiġi appoġġjat mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Iżda fl-istess ħin għandna naħsbu dwar il-possibilità li nappoġġaw il-, -il personal tagħna fil-Ministeru tad-Difiża rridu naħsmu dan eh, għal dan diġà minni qed nagħmluh fil-Litwanja f'pajjiżi. U rridu nżommu f'moħħna wkoll l-aspett militari fiħdan is-servizz tal-Baronessa Ashton. Fl-istess ħin għandna bżonn riformi biex bekk nkun nistgħu nappoġġaw il-personal tagħna fis-servizz li huma marbut mas servizz militari. Grazzi, Sena Del kelma lill-kollega tal-Parlament Ewropew, l-Onorevoli Gomes fisem l-SND. Signor President, jew eh, kongratum pure. President, jiena sodisfatt u għandil l-onur li nil-għandin il-taħdita mal-Parlamenti Nazzjonali Naħseb li din hija fondamentali sabiex nkunu nistgħu nirrispettaw ir-rwol tagħna sabiex insaħħu l-leġittimità politika Ewropea fil-qafas tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża fl-Ewropa. Dan qed joħroġ ċar ukoll minn dak li hemm fit-Trattat ta' Lisbona Kien hemm eh, twaqif tal-EEAS f'dan il-kuntest li ħajkun strument ewlieni biex ikun hemm aktar koerenza, aktar effikaċa għal politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni tal-Ewropa. Naħseb li dan il-messaġġ irid joħroġ ukoll mill-Parlamenti Nazzjonali li rridu jitkellmu mal-Baronessa Ashton biex bekk fil-ħatrit għall eeas ikun hemm aktar l li jenata għal bilanċ bejn is-sessi fil-servizz li hemm fl-Unjoni Ewropea huwa importanti li jkun hemm ukoll xi intervent fl-ambitu ta' sigurtà u difiża. L-istrumenti militari u anki dimensjoni militari u ċivili li turi l-intervent tagħna fil-qasam fil tal-sigurtà u difiża li diġà Għal-bosta snin nagħtu prova bija fl-Unjon Ewropea għamlet ħafna missjonijiet Sirja. U għalhekk mhux qed nitkellmu dwar l-irdupjar tal-isforzi bħalma għal kollega partikolari tan NATO li hija organizzazzjoni differenti li qed tinbidel ukoll fin-natura tagħha. Anki bl-adozzjoni tal-Kunsill Strateġiku minna l-oħra ħna t-niprofaw nwieġbu għad ħedġiċ li l-imsieħba tagħna qegħdin jgħidulna biex nagħmlu anke fil-kuntest tan-NATO speċjalment l-Amerikani li qegħdin jeżiġu aktar minna u għandhom raġun qegħdin jitolbuna li nkunu kapaċi li nerfa fuq spallejna l-responsabiltajiet ta' sigurtà globali kif fil-kuntest tan-NATO kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. Jekk mhux kapaċi nagħmluha fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, ovvjament ma nistgħux nagħmluha fil-kuntest tan-NATO. U dan minkejja l-proġetti ta' riforma u ta' kapaċitajiet sissa ma konniex kapaċi nwieġbu għal ħtiġijiet u l-miri tagħna sissa. Dan għalhekk ifisser li għandna opportunità fil-kuntest Ewropew sabiex insaħħu l-intervent tagħna. Ħafna drabi ta' sikwit nafu li din dawn l-affarijiet mhux se jonqsu, anzi ser jiżdiedu dawn huma interventi li ħajkunu meħtieġa u ħajjiżdiedu kemm fil-kuntest tan NATO fejjek qed nitkellmu dwar il-qafas tan NATO u anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea hemm possibilitajiet fej ikun eh, meħtieġ li naġixxu bħala Ewropa għaliex mhux dejjem in-NATO jirnexxilha tilħaq kullimkien. Il-kriżi għalhekk f'ċertu sens hija opportunità u għalhekk il-fondi minħabba nuqqas ta' fondi dan qed jimplika li l-istati membri eh, joqogħdu aktar attenti fl-ambitu ta' sigurtà u difiża u għalhekk irridu niġbru r-riżorsi tagħna flimkien, irridu nistabilixxu li huma l-għodot li għandna bżonn noħolqu l-kapaċitajiet li huma meħtieġa f'dan il-kontest għalhekk huwa importanti l-rabta tagħna mal-industrija ta' difiża li diġà semmiet. U huwa aspett li l-Parlament Ewropew is bir-reqqa fil-kuntest tal-kumitat tagħna. U m'għandniex ninsew lanqas il-finanzjament tal-mekkaniżmu għaliex dan mhux biżejjed u għalhekk għandna nħeġġu u nagħtu inċentivi lill-istati membri sabiex jikkontribwixxu truppi militari jekk jistgħu jagħmlu dan. Mingħajr ma dan ma jkun pis żejjed fuq il- livell finanzjarju. Ir-rwol tal-Aġenzija ta' Difiża ta' Sigurtà għalhekk huwa importanti ħafna u teħtieġ l-appoġġ tal-Baronessa Ashton li għandha tappoġġa din l-Aġenzija. Biex bekk naslu għal kunċett ġdid u ninsew l-establishment u l-kunċett tar-Renju Unit tal-imoddi. Irridu nqisu f'dan il-kunċett, f'dan il-kuntest, il-budget u x'inhuma il-rabtiet li qegħdin ikunu ta' pejs fuq il-budgets ta' kulħadd. U għalek, f'din it-taħdita bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew huwa importanti u essenzjali li nwet huwa mod regolari li seħ ta' spiss fl-imkien mal-Baronessa Ashton. U anki mal fissem il-punti li diġa id-daħlu fl-agenda jew nkella daħlu iktar qoddim fl-agenda, per eżempju, is-sigurtà fis-Saħel li eh, l-Unjoni Ewropea titaqder rwol hemmhekk ukoll. Anki fir rigward l-armi li semma l-kollega Daf, rridu darba l-dejjem insolvu l-problema ta' ċipru. Miex problema biss ta' ċipru, iżda hija problema Ewropea u hija problema essenzjali sabiex bekk l-Ewropa tkun tista' tippreżenta ruħa bħala fornitur ta' sigurtà. Kif tista' tikkontribwixxi l-Unjoni Ewropea għal soluzzjoni ta' konflitti f'mkejja oħra tad-dinja jekk mhux kapaċi eh, solvi l-konflitti fiħdana stess jew f'imsieħeb ieħor li risaq lejn adeżjoni. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-kollega Rumen li xtaqsa biex jitkellem. Nixtieq intikom tarif fuq l-organizzazzjoni loġistika naf li ġejtku informati dwar strajk tal-ajru li ħajkun hemm illum wara l-offsenar u għalhekk qed nagħtu parir li dawk kollha li jridu jmorru lura f'pajjiżhom biex eh, isifru qabel jew inkella jiverifikaw x'inhu ma' ċirkostanzi. Segretarjat qed eh, jiġi marraf qed ikun hemm theddida ta' strajk għadu ma ġiġi konfermatu u qabel tmim ta' sessjoni ta' dal-ħodu ħantikom xi tarif definittiv. L-Onorevoli Doru Fronzulik tal-Kamra tad deputati ta' Rumanija, jek joġbok. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, este o do sebita. Grazie, Presidente. Kollegi, what a privilege li aħna għadina unek nieħdu sem f'din il-laqa daqshekk importanti dwar il-CSDP il-politika ta' sigurtà u difiza komuni. Palma nafu, senjuri, ħafna nies jasbu li l-Ewropa hija xi ġgant ekonomiku u politiku. U issa li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett nixtieq nindirizza domanda li rappreżentant Oli u lil Viċi President tal-Kummissjoni nispera li s-sur xasto eh, jibad dan il-messagġ, jgħaddi dan il-messaġġ, domanda anzi ikun ta' unur għalina kieku nistgħu nintaqgħu ma' Sinjura Ashton f'xi laqgħa fil-futur. Domanda tiegħi għandha x'taqsam mal-Mutual Assistance Clause li għandax taqsam ma' kwistjonijiet militari din il-klawżel għandax taqsam ma' artiklu 51 ta' ċarter tal-ġnus maquda fuq id-dritt għad-difiża fi klim ieħor f'każ ta' azzjonijiet azzjoni blarmi kontra xi stat membru din il-klawżola tista' tiġi invokata. della Bruxelles hija klawżola li ġejja minn artiklu 5 trattat ta' Brussell fuq eh, difiża kollettiva tiġi trasposta fuq livell komunitarju. Hemm 21 stat membri tal-Unjoni Ewropea li huma wkoll membri tan-NATO. U miċċara li id difiża kollettiva tfisser l-Alleanza tal-Atlantiku ta' fuq, North Atlantic Alliance, għad-domanda tiegħi għas-Sinjura Xtinija kif din il-klawzula tal-assistenza reċiproka tista' tiġi vkata f'kassazzjoni bl-armi kontra wieħed minn dawk is-sitt membri stati li mhux membru tan-NATO wieħed minnhom huwa f'reġun delikat ħafna fir-rigward tas-sigurtà u d-difiża u għal daqstant nistaqsi lis-sur Chastel bħala rappreżentant ta' Lady Ashton biex jgħidilna iktar kif din il-klawżola tal-assistenza reċiproka tista' tiġi applikata. Grazie. Presidente della Commissione Difesa dell'Assemblea parlamentare portoghese. Issa ser naddu għal kelim li jmiss mill-Assemblea Parlamentari fil-Portugal. Lodwa tajba, kulħadd, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropa u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u s-Sigurtà eh, għall-inizjattiva li eh, ħadet u stidnet lill membri parlamentari nazzjonali u l-membri parlamentari Ewropej biex jiddiskutu din kwistjoni li għafem importanti. Permettu li billi nibda billi najt li mux mm, biżżejjed li nitkelmu fuq is-sigurtà u d-difiża għandna bżonn ta' forsi ta' sigurtà forzi armat li huma jaħdmu sew ma flessibbli u huma mamra biżejjed kif suppost għal stant għandna bżonn ta' industrija ta' difiża ġewwa l-Ewropa li tista' tkun eh, fuq stadju internazzjonali. Aħna qegħdin fi żmien ta' kriżi u l-pajjiżi kollha tagħna għandhom problemi, għandhom prioritajiet li jridu jippruvaw jisolvu. Eh, rridu għal daqstant nagħtu importanza kbira li d difiza ma nix ninsew li aħna qegħdin situazzjoni kritika fejn l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea issa jinsabu fi żmien fejn l-investimenti tagħhom fi rigward ta' u huma inqas minn 2% tal-GDP. Din mhijiex xi ħaġa tajba fi rigward ta' diviża. Aħna għandna pajjiżi emerġenti bħal pereżempju l-Brażil u ċ-Ċina jew l-Indja u pajjiżi oħrajn riċentament ġew għal-Vant Nofsani fejn l-investimenti ta' diviża tagħhom huma kbar ħafna, esaġerati Hemm realità ġdida issa fuq livell globali. Għaldaqstant issa għandna bżonn ta' forti armati li jistgħu jaħolqu CSDP li għaw komuni fl-Unjoni Ewropea kollha aħna rridu nkunu konxi li jekk aħna ma nagħmlux dan jista' jkun li konna metodi tajbin ħafna ta' koordinazzjoni ta' politika iżda mbagħad ma nkunux daqshekk tajbin u daqshekk b'saħħitna fuq l-istadju internazzjonali jekk ma jkollniex truppi uh, mamra biżjed biex nimplementaw il-politika tagħna jekk dawn it-truppi mihomx m'għandhomx it-tamir xira biex ikunu flessibli koordinati u kol ser hemm ċertu naqasijiet. Jekk aħna rridu eh, li konna rwol importanti għandna nipprovdu koordinazzjoni għall-industrija ta' difiża Ewropea. Għaliex nistaw nitilfu t eh, tmexxija globali li għanna bħalissek ma nqodux attenti għal tastant għanna bżon eh, ta' forzi ta' sigurtà li huma mamri bizzejiet għanna bżon ta' frontline defense, defense industry fuq livell globali, għanna bżon ta' koordinazzjoni tajba u kif suppost għaliex inkella ser inkunu irrelevanti. Aħna permezz ta' CSDP b'saħħitha nista' jista' jkollna rwol li nixtiequ fuq livell globali. Biex nagħmlu dan irridu insaħħu is-CSDP tagħna, il-Politika ta' Sigurtà u Difiża Komuni. Importanti li li IAS jkollha rwol attiv Huwa importanti l-industrija ta' difiża Ewropea tagħmel xogħla sew. Huwa importanti li jkun hemm skrutinju parlamentari U importanti li ikun hemm mekkaniżmi nazzjonali maħluqa biex dan isir. Ma nistaw sempliciment nikkoordinaw, rridu nkunu proattivi u rridu konna forzi armati rridu nkunu fuq stadju internazzjonali. Grazzi ħafna. Sura Nauta. Issa nadu għal parlament Ewropew, Sur Tanek li huwa il-koordinatur għal grupp tiegħu l-ICR. Grazzi President. Il-partit tiegħi il-konservativi uh, fir-Renju Unit qabel it-Trattat ta' lisbana kienu xettiċi ħafna dwar uh, l-SDP li jissa jismu SDP u dan minħabba ċertu kwistjonijiet għal decoupling effects, per eżempju, minnaħat l-Istati Uniti tal-Amerika li huma dominanti militarja mm, mill-lat militari u minnaw il-NATO li waslu għal ġabu sigurta u paċi fil-kontinent għana ħafna żmien u koll koordinazzjoni tal-sforzi tal-NATO fejn riżorsi ta' difiża huma limitati ħafna fi żmien ta' austerità eh, preżenti. Palma nafu il-National Defense Budget fostom ta' pajjiżi bħalissa qed jiġu reveduti u qegħdin f'periklu li jinqataw għal kollox u bħalissa kif nitkellmu fir-Renju Unit hemm ħafna kwistjonijiet fuq er, din il-kwistjoni li ser waslu għal tnaqqis kbir ħafna fuq il-forti armati tagħna u jiena ċert li l-kollegi tagħna E, jirrikonoxxu li aħna konna fost laħjar fid-dinja u indispensabli wkoll għall isforzi tan NATO fil-Afganistan u wkoll nafu li l telfa għal din l aljanza jista' jkollha ħsara kbira u wkoll se kbira fuq l-istabilità tal-Pakistan għal dastant iridu nsaħħu l-isforzi tagħna fis-CSDP biex nikkoordinaw flimkien man-NATO. il-Vice Chairman tal-Delegazzjoni eh, tal-Parlament Ewropew għall-Assemblea eh, jina notajt eh, dan l-aħħar li fost l offiċjali ta' NATO u kol fost il-parlamentari nazjonali waqt l assemblea issa isu um, uh, impen xiftit tart iżda impen tajjeb biex għallin dan jaħdem. Bħal ma nafu il-Kumitat tagħna jilqa' lil segretarju tan NATO, laqa eh, segretarju tan NATO, inti eh, mi ħaġa normali, kienet ħaġa normali, issa tkun iktar frekwenti, u l-membri parlamentari tagħna jistgħu wkoll jipparteċipaw iktar frekwentament fil-Assemblea tan NATO. Issa fi rigward tal-partit tiegħi eh, il-koalizjoni għam mill-konservattivi Marret li l-ostilità inizjali ħata tal-SDP u koll rekonisċiet il-xol xogħol eċċellenti tal-Atalanta fil tal-Afrika fil-gwar tal-piraterija eh, u koll eh, nkjal fat li Somalia ser tfalli bħala pajjiż. Waħda mill-vantaġġi li jina tal-imt dwarha fi żmien tiegħi hawnhekk fuq dan il-sottokumitat ta' difiża f'dan il-Parlament hija li pajjiżi bħal l-Indja li xinet fuq il- delegazzjoni tal-Indja u maħafna ħafna iktar liberi li kopraw ma l-CSDP Force mill-missjoni tal-Istati Uniti E, għaliex hija ħafna iktar problematika politikament għal ċertu pajjiżi wkoll missjonijiet tal-CSDP huma ħafna iktar faċli li e, tipparteċipa minn fihom għal pajjiżi neutrali u għal dastant hekk rizorsi disponibli disponibbli jom Spiss jena notajt li f'ċertu parlamenti dominati mis-soċjalisti fl-Unjoni Ewropea u għafni iktar faċli tkun involut fis csdp minn li fil missjonijiet tan natal dawn ir raġunijiet għal daqstant jena naqbel mal-kollega tiegħi Sur Daf li waħda mill-prioritajiet f'din is-sitwazzjoni biftit opportunitajiet hija li l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ kemm tista' għal ehm, diskussjonijiet tal-ġus maquda għal paċi f'Ċipru. Għamħabba ah, l-fat li l-Turkija qed blokka koordinazzjoni ma' CSDP u di mxet tkun taġi tal-dastant jek aħna nistar nixina fuq din is-sitwazzjoni konna eh, ċipru li terġa tiġi riunifikata stat wieħed taħt eh, bandira waħda dan kun eċċellenti kieku u eh, jien nixtieq inkoraġi xil membri l-lum li jekk ikolkom ċans dan il-Parlament qed jagħmel esibizzjoni u wieħed mill-organizzaturi u din se tkun il-lejla u jisima eh, The Faces of Cyprus. Kifet fil-bidu il renju Unit jiena membri parlamentari għall-Andra Renjunit, renju Unit qed timpenna ruħa bis fi CSDP u tappoġġa wkoll il-partiċipazzjoni tal-missjoni ta' Atalanta wkoll dik ġewwa bosnia Herzegovina Grazzi. Grazzi onorevoli Tanok, nalqu dibattitu permezz tal-Sur Neofitu tal-Komitat eh, għal-Affarijiet Barani fil-Parlament Ċipriot. brother, Grazie, President. Frequart tal-aħjar metodi ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew Kumitat tal-Parlament Ewropew il-Barnessa Ashton l-Parlamenti Nazzjonali. Aħna qatt ma rnexxilna eżattament ikollna CSDP ċara. Ġekin ma jkollniex din il-koordinazzjoni tajma kif suppost. Aħna għandna 27 stat membri differenti qed nippruvaw li huma jitkellmu b'vuċli waħda u jaxa xi farm diffiċli. Aħna għandna bżonn li nexxina niksbu dan jekk aħna rridu CSDP ġenwina u kredibli. Nishtiq nikkummenta ftit u naqbel ma' uħut me il-punti li il-parlamenti nazzjonali għamlu. Aħna rridu nselvu l-problema ta' ċipru. Aħna għanna bżonn li nikkontribwixxu għal dan. ċipru ma trid ixxekkel ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Irridu nsolvu però l-problema ta' Ċipru U jiena nispera li l-Turkija ser tikkontribwixxi biex tiġi solvuta din il-problema. Grazie Sur Njoftu, Abdel Nado Segretarju tal-Istat, xi aħbarijiet dwar il-kwistjoni tal-strajk tedida ta' strajk, b'snajdu hekk ukoll informawni li għaddejjin taħt bejn l-autoritajiet tal ajruport u l-trade union zadna ma nafux x'kien ir-riżultat tan-negozjati se jkun hemm eh, komunikazzjoni uffiċjali fil-nofsinhar mbagħad minn dan tistgħu tisiltu informazzjoni fuq eh, titjiriet tagħkom lura għaliex ma nafux l-istrajk kemm sejdu ma nafux laqqas meta se jibda. Grazzi, segretarju tal-Istat, jekk joġbok fuq l-iktar punti importanti fuq politika bananija li tajmu. grazzi. Merci, Monsieur le Président. D'abord... Grazie ħafna, Sur President. Dan id-dibattitu kien interessanti ħafna u uh, se jizegwitu kol mis-senjura Ashton innifsa. Hemm xi laqat pjanati għas-27 ta' Ottubru fil-Parlament Ewropew u fit-18 ta' Ottubru ma' konferenza tal-Presidenti. Fir-rigward tal-klawżola ta' solidarjetà wħud minnkom semmawa din teħtieġ l istati membri Eh, l-Europea tejn l-Stat membru li jiġi li affaċċja xi diżastru naturali jew xejn nkella xi attakk terroristiku u jew xi nkella xi azzjoni umana negattiva u din tista' tinvolvi wkoll azzjoni militari. Din m'għandax taqsam xejn ma' CSDP bħalma tafu. Hija importanti iżda tkopri l-protezzjoni ċivili, il-ġudikatura, is-sistema ġida kontra terrorizmu u l-implementazzjoni tiħtieġ proposta konġunta mill-Kummissjoni u mir-rappreżentantoli fir-rigward tal-azzjoni militari u għafidejn is-Sinjura Ashton li tagħmel proposti xirqa neċessarji. Nista' ngħid li aħna diġà għandna mekkaniżmi ta' poċ tal-kriżi interni li permezz tagħhom l-istati membri jistgħu jitolbu assistenza aħna wkoll għandna miżuri ta' koordinazzjoni fi dan il-Kunsill. Tkellimt dwar il-bżonn li tiġi saħħa jimsaħħa l-iskrutinju demokratiku permezz ta' CSDP jiena semmej dawn fid-diskors tiegħi nixtieq ngħid ukoll li rappreżentant għoli ġa għamlet xi pjanijiet għal Parlament Ewropew. kapijiet tal-missjonijiet responsabli għal manġer tal-krizi eh, mod regolari jagħmlu rapporti lill parlament U s-Sinjura Ashton qalet li d-difiża hija politika sensittiva ħafna u hija diskussjoni nazzjonali u rilevanti ħafna għall-Parlamenti Nazzjonali. Trattat ta' Lisbona ratifikat minn 27 stat membru jibqa' l-bażi kif ukoll dikjerazzjoni numru 14 li tajt li l-ebda poter ġdid ma ġi moti lill parlament Ewropew fil-CSDP fil-Politika Sikurtà Difiża Komuni fir-rigward tal-attività parlamentarja u f'dejjem il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament Ewropew li jiġġid jgħar eżattament x'tip ta' kooperazzjoni għandu jkun hemm. Fir-rigward tal- dati għal gruppi l-istati biex jagħmlu ċertu xogħlijiet ma kien hemm qatt diskussjonijiet dettaljati Però kien hemm deċiżjoni li tiġi introdotta flessibilità fis-CSDP iżda għal kontrarju għal każ ta' kooperazzjoni strutturata din ma teħtieġ deċiżjoni formali fuq il-modillatajiet tal-implementazzjoni. Ovvjament l-implementazzjoni ma tistax issir jekk mhux abbażi ta' ftehim ċar il-manager tal-krizi għanna nifmu li ċertu aspetti militari għandhom nafx ikunu dominanti. Hemm ukoll eh, band ċivili taħt is-CSDP taħt l-awtorità tal-rappreżentant Oli li huwa responsabbli għal kwistjonijiet strateġiċi. l-manager tal-kriżi taċ-ċivil hija parti minn setta attivitajiet ħafna iktar wiesa li għandhom jiġu it-trattati b'serjetà kbira kif jixirqilhom arrendamenti ġodda għal militar per eżempju li jaffetwaw il kwant operazzjonali u maddizinjati biex iħaltu esperjenza u għarfien ta' militari u ċivili f'daqqa. Għandhom jiġu ntużati l-esperti kollha għad-dispożizzjoni tagħna mhux biss dak li diplomatiċi għandu jkun hemm ukoll bilanċ bejn is-sessi. Is-Sinjura Ashton tkellmet dwar dan. Dan ukoll japplika l-implementazzjoni fost oħrajn ta' riżoluzzjoni uh, wieħed li ta' tnejn ħamsa tal-ġnus ma'uta, ta' dikjarazzjoni tal-ġnus maquta. Trid tiġi stabilita wkoll uh, qatt ta' opinjonijiet fuq trattat ta' Lisbona kien hemm żewġ seminars li għaqdu flimkien ir-rappreżentanti tal-Istati Membri l-aħħar wieħed kien organizzat mill-Belġium. Mxejna l-qoddim u issa dan ix-xogħol għandu jibqa' għaddej biex ikun hemm konverġenza tal-opinjonijiet fuq din il-viżjoni partikolari tal-aspetti ta' trattat, mod partikolari fir rigward tad definizzjoni tal-kriterji li għandhom jitlaqu. Waħda mill-ideat li tifoka fuq il-konsens hija li dir kooperazzjoni għandha tkun miftuħa dawk l-istati membri kollha li jixtiequ jipparteċipaw u kwistjoni oħra hija kif din il-kooperazzjoni tista' tiġġenera iktar kapaċitajiet u wkoll forum speċifiċi ta' kooperazzjoni li kieku ma kunux nistaw nikbu, niksbu fil-qafas eżistenti u bċertu mod li jkunu aċċettabbli mill-istati membri kollha f'dan il- minn dan il-lat l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea ġiet mitluba li tagħmel reviżjoni spiss eh, tal-kontributi tal-Istati Membri firigward rigward tal-kapaċità u se tibqa' taħdem għall-Istati Membri s'issa għaliex hija mitluba li tagħmel hekk skont it-trattat u biex bekk tkun tista' tibni l-kapaċità meħtieġa. Fuq il-klawża tal-assistenza reċiproka, Ja, weda bejn eh, l-istati membri huwa prinċipju importanti li xemmi l-kooperazzjoni politika fil-sfera tad difiża fl-Unjoni Ewropea din hija dispożizzjoni legali li tista' tiġi ntużata f'każ ta' bżonn. Però xorta waħda l-klawżola tal-assistenza reċiproka teħtieġ jinnato l-Istati membri u kol tirreferi għall-Istati membri juma neutrali. Dan il trattat jgħati responsabilità ikbar l-Istati membri mill-li l-Kunsil tal-Ministri dwar l-istrutturi ta' kmand, din hija kwistjoni importanti ħafna u komplessa u għandha x'taqsam mal-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi u tagħti riżultati fuq l-appliki tagħha fir-rigward tal-esperti militari tal-Pulizija li huma delegati mill-Istati Membri. Għatta mekkaniżmi diġà ġew ehm, mfassla fir-rigward tal-missjonijiet ta' ċivili huma li pjanar u hija sistema tal-pjanar ċivili għall operazzjonijiet militari fejn aħna jista' jkollna staff mfassal mibni meta tittieħed deċiżjoni biex ikun hemm xi tip ta' xi xi operazzjoni. Il-kwistjoni hija jekk il-mekkaniżmi eżistenti jilħqux l-anijiet tagħna dawn huma mekkaniżmi huma bbażati fuq fatturi esterni li jaħdmu fuq eh, każ f'każ aħna irnexxina però li namlu ċertu missjonijiet fil-passat u Jista' jkun li dan ma jkunx l-aħjar mod ta' kif inkomplu fil-futur. F'każijiet fejn għandna operazzjonijiet differenti u fejn hemm overlap bejn il-militar u ċivil. Hemm diskussjonijiet biex mm, niproteġu ċertu esperjenza ġa esistenti u biex eh, nitrattaw il-kwistjoni ta' bżonn immedjat. Aħna jidun nkunu pragmatiċi fl-approċċ tagħna na bżonn ta' definizzjoni ċara għal dak li rridu. U wkoll rridu naraw eżattament eh, jekk għandniex intejbu strutturi ġa eżistenti jew inkella nażlu li mm, morru għal soluzzjonijiet iktar ambizzjużi. fi kwart tal- eh, Prokura tad difiża u l-Industrija tad difiża Ewropea. E, L-Aġenzija Ewropea għad difiża ser tkompli tadem għal trasparenza u iktar um, tkun iktar tagħmel iktar xogħol fuq ir-rigward tal-prokurament pubbliku U kol ser taħdem fuq il-kodiġi ta' kondotta l-remunerazzjoni. 20 biljun euro fi procurement minn 20 pajjiż ġew publikati 4 biljuni minnhom intafqu U fi rigward tal-figuri eżistenti l-Aġenzijiet jibqgħu jaħdmu mal-Kummissjoni biex il-European Defence Equipment Market ikun wieħed kompetittiv skont id-direttiva fuq il-kontratti eh, tal-public procurement li l-istati membri se jkunu qegħdin jgħaddu ġesponu fil-leġiżlazzjoni dwar l-industrija tad difiża Ewropea il settur tad difiża Ewropea għandu bżonn ta' bażi teknoloġika biex jappoġġa l-bżonnijiet militari tal-Ewropa mod partikolari fir rigward tat teknoloġija dwar l-Ewropa ma tix tkun dipendenti fuq oħrajn il-bażi teknoloġika tal-Ewropa se tiġi affettwata mit-tnaqqis tad-difiża fil-budget nazzjonali u dan se jeħtieġ li jiġu eliminati l-duplikazzjoni fil-European Defence Industry għandha bżonn ta' aktar razzjonalizzazzjoni. Il-National Defence Industries mhux se jkunu jistgħu jgħixu ikkampaw jekk id-domanda nazzjonali ta' l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea huma favur ta' sistema futur tal-vjazzjoni u dinja waħda mill-ewwel proġetti pilota l-European Defence Agency qed taħdem fil-qasam tal-kompetizzjoni ġusta u temmen li huwa possibbli li jkun hemm kompetizzjoni fuq il-Defense Equipment Market. Din għan temmen li għandu jkun um, kontatti dwar prezzijiet ma' pajjiżi u koll arranġamenti dwar ownership. Hut minnkom semmew relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO u intom għadkom raġun Eh, li tagħtu importanza kbira għal din kwistjoni li dejjem kienet importanti u għadha importanti. Allura hemm interess finanzarju importanti wkoll li ħsieb tal-interabilità bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Rappreżentant Oli jingħata mandat mill-Kunsill Ewropew din ix-xahar biex ikun jista' jara kif jistgħu tista' titjieb il-kooperazzjoni tan-NATO u li maniġer tal-kriżi u dan teħtieġ kooperazzjoni eh, politika bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Ħut e, minnkom is-Sur Daf u Sur Tanok tkellmu dwar it-Turkija u Ċipru li jibqaw ta' xkiel għal progress. Is-Sinjura Ashton jgħan voluta ħafna Iżda żewġ partiti għandhom juru li għan flessibilita meħtieġa biex eh, tiġi kreata atmosfera kostruttiva. Rigward ta' taħriġ u minnkom semmew dan, u importanti għal eh, servizz stazzjoni esterna kolla għimmu u importanti u mill minn lata CSDP il-European Defense College fl-opinjoni tiegħi huwa entità li għandu rwol importanti u essenzjali fil-kultura tal-komunità. Semmejtu wkoll relazzjonijiet mar Russja. Ir-relazzjonijiet mar Russja foqsma strateġiċi bħalissa qed tiġi reveduta dan għandu x'jaqsam mal-immaniġer tal-kriżi wkoll nixtieq infakkarkom dwar li hu forċad u Central African Republic fejn hemm kooperazzjoni bejnietna u r-Russja hemm il-proċess ta' Korfu ta' li tisijiet ta' sigurtà Ewropea u dan kollu jgħin ġenna nemnu li l kooperazzjoni bil-Unjoni Ewropea u r-Russja għandha tiġi żviluppata. Fl-aħħar kemtejn dwar l-Afganistan l-istati membri qed itejbu l-kontributi tagħhom eh, għall-Afganistan. Uh, ma kienx faċli li nibnu din it-tip ta' kapaċità iżda issa qed taħdem tajjeb mod partikolari minħabba x-xogħol tajjeb tal-missjoni tan-NATO biex eh, tħarreġ il forzi ta' sigurtà dawn iż-żewġ missjonijiet huma komplementari. Uħud minnkom kellhom raġun meta qalu li din hija priorità u bħala parti din il-priorità hemm kwistjoni oħra li hija taħriġ tal-forzi ta' sigurtà Afgani li jippermettu li l-Afgani li jieħdu sib is-sigurtà tagħhom u eh, l-Unjoni Ewropea għandha dan bħala wieħed mill-għanijiet tagħha. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Segretarju tal-Istat, intu kaplaus konvint għal-ħidma eh, tijak u anka risposti dettaljati illi tajtinna. Il-kwistjoni hija delikata ħafna, kwistjoni appuntu tas-sħiħ tal-politika ta' sigurta u difiża wara trattat ta' Lisbona. Ovvjament il-proċessi kompli l-lum kena l-ewel laqa imma l-kollaborazzjoni tagħna tkompli fis xuru fis-snin ġejjin. It-tieni parti tal-ħidma tagħna tinkludi kwistjoni tal-leġittimità, kontroll parlamentari tal-politika ta' difiża u sigurtà komuni tal-Unjoni. U Sur Danġan se jkun president għal il parti ta' diskussjoni u l-putu naħallilu il-mikrofon issa ħalli jippresedi dan id-dibattitu. Bien, chers collègues, euh, Grazie ħafna kollegi, issa naddu għattini parti ta' diskussjoni ta' natallum il-leġittimità tal-kontroll parlamentari sabiex nizguraw leġittimità tal-politika ta' sigurtà u difiża permezz ta' skrutinju parlamentari, ċaġa importanti Fi Brussel, fi Strasburgu, fil-kapitali tagħkom, l-idea ta' skrutinju parlamentari ta' CSDP hija ħaġa f'waqta għal minħabba żewġ avvenimenti. L-ewwel it-trattat tal-ponent tal-Ewropa se jiskadi u tħol fis-seħ ukoll tat-trattat tal-Lisbona fejn protokoll numru wieħed jimpenja lill parlamenti Nazzjonali Ewropej sabiex jiddefinixxu flimkien l-organizzazzjoni u promozzjoni ta' kooperazzjoni kontinwa parlamentari għal daqstant ħtiġa istituzzjonali u għanna u kol ħtiġa politika u ċivika u kol importanti CSDP, nfakkarkom Miex xi ħaġa illi qiegħda biss fit-trattat hija fatt fi żmien meta qed inkellimkom hija riflessa f'14 missjoni separata madwar id-dinja. U hija appoġġata hawnhekk u b'nadi oħra minn mijiet ta' persuni kemm ċivili kif ukoll militari. Din hija xi ħaġa li għandna neżaminaw b'attenzjoni kbira fil-parlamenti tagħna. Imma minħab dan minħabba li għed nitkellmu fuq proġetti diffiċli anke minħabba il-pubbliku, ċittadini tagħna li jafu ftit wis dwar dan il-missjonijiet illi qed isiru fisimhom. U meta puntu ta' ċittadini jitalmu fuq dawn missjonijiet, għonna drabi jappoġawon bissi. Għal daqstant tajjeb il-parlament u kol jaqdi rwol importanti pala medjatur bejn iċ-ċittadini li huma sekondati u li jintbatu fuq il-post u dawk il-persuni illi fisimhom qed nagħmlu dan missjonijiet huwa għal daqstant importanti konna din id-diskussjoni llum u din id-diskussjoni għandha tinkludi elementi importanti. Il-kollega tiegħi Eymar Brock, Elmar Brock, ha jagħmel għarija taftuħa ovvjament aħjar minn tiegħi imma nfakkarkom li aħna il-kol konxi fuq kemm hija sensittiva il-kwistjoni tad-difiża dan bil-problemi kollha ta' sovranità li ġib magħha din il-kwistjoni. Xtaqt nisħaq fuq il-fatt, sinjuri, li CSDP taġixxi b'mod ċivili u militari u mill-14 l-azzjoni li semmejt li għaddejn palissa 13 minnhom huma ċivili. Mit-23 illi bdew mill-1989 minn meta bdiet li CSDP mit-23 proġett 15 kienu ċivili, 7 militari u missjoni waħda kienet imħalta. L-operazzjoni ċivili illi huma l-maġġoranza ta' operazzjoni ta' CSDP huma finanzjati mill-budget tal-Unjoni Ewropea għal daqstant din hija xi ħaġa fejn id-dritt tal-Parlament sabiex jiddeċidi hija kruċjali. F'artiklu 36 nizbona jitkellem espliċitament fuq konsultazzjoni regolari bejn rappresentanti, il-Viċi-President tal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew fuq kwistjonijiet għandhom xaqsmu ma' CSDP. Sur President, Sur President, Sur Arbeltini, u Sur Lamassor, bil-Kumitat tal-Budget, illi se jkun mani tal-waqt, kellhom diversi laqat ma' Kops kusama, laqat illi jħarsu mill-qrib lejn dawn il-proġetti. Mbagħad għandna sottokumitat ta' sigurtà u Difiża li jiena presidenti għaw li wkoll għandu rwol importanti x'jaqdi f'dan il-kontest. Dak kollox li kelli ngħid bħala introduzzjoni niskuża ruħi fissem Andre Flotr, il-chairman tal-Kamra tal reprezentanti tal-Belġu, għanna sostitut Floco, illi huwa kol espert fuq kussjonijiet Ewropej u ħajtkellem dal-waqt kif smajna għan konna l-ewel l-Elmar Brock pala rapporter fuq razzjonaliet bej Parlament Ewropew u Parlament Nazzjonali. Elmar jek joġbu. Sir President, eżis kollegi, grazzi ħafna l-ewel net. Grazzi tal-li e permet permettejtu li nagħmel introduzzjoni bi trattat ta' Lisbona u nkan negozjati bej l-istituzzjonijiet Ewropej mal-Baronessa Ashton. U dimna għanna situazzjoni ġdida dwar leġitimità tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. Din hija konsegwenza ta' trattat għanna s-rappresentanti li il-settur komunitarju li inkludi il-politika ta' tkabbir, il-politika tal-pajizi ġirin, għajnuna esterna, għajnuna l-izvilupp u anka kommerċ estern. Għanna għaldaqstant xogħlijiet komunitari. U għal politika ta' difiza, dan hija din hija ħaġa intergovernattiva u rappreżentant li huwa huwa hija attiva fiż-żewġ dimensjonijiet bħala rappreżentanta u bħala viċi President tal-Kommissjoni, is-servizz li qed jinħoloq m'għandux kapaċitajiet ta' teħedit ta' teħedid ta' deċiżjoni awtonoma. Għax da' deċiżjonijiet li jtieħdu jagħmel il-Kommissjoni il-Kunsill. Għal daqstant, il-responsabiltajiet ta' reprezentant oli għandhom jidhom konsiderazzjoni kol diskussjonijiet fil-Konsil u Kommissjoni u hawnhekk la naħari u li noħorġu politika komuni u deċiżjonijiet konġunti. Il-rappresentant oli u kol viċi-president tal- jew viċi-president tal-Kummissjoni għaw minnet doq l-żverjarin għawnek flawla pero insomma jina ili l-għomt. Rridu nirrealizzaw il-rappresentant u li viċe-president tal-kommissjoni bħal kull kommissarju għandu għaddim minn smiħ u minn Parlament Ewropew. Ġefiri il- il-rappresentantori trid tagħti rendikont kontinwament lill parlament Ewropew. U l-Parlament Ewropew għandu dritt li jibgħat lura bħalma tista' tagħmel mal-bqija tal-Kummissjoni. Dan għandu implikazzjonijiet fuq ir-relazzjoni tagħha mal-Parlament Ewropew sa ċertu punt. Punt ieħor relevanti f'dan il-kuntest il-skrutinju politiku madux kopert minn artiklu 20, dak li kien artiklu 20 imma fil ġejjini Is-servizz se jkun suġġett għal skrutinju mill-Parlament. U l-Parlament għandu jibqa aġġornat, informat, u dan joħroġ ċar mit-trattat u l-obligi fuq il-ħolqien tal-servizz ta' politika Ewropea esterna. Dan ifisser illi il rapportaġġ għandu jseħ qudiem il-plenarja jekk nitkellmu fuq l-Afganistan pereżempju. Jek kwistjonijiet simili bħal missjonijiet ċivili li għandhom komponent militari, il-kommissarji iridu ikunu għandhom jirrapportaw regolarment u dim dal parlament Fuq kwistjonijiet ta' politika barranija umma rappresentanti ta' trio biss fe dan il-konsil jistaw jirrapportaw permezz tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin. Issa hawnhekk fil-ġejjieni Hija rappresentant Oli u l-Viċi President biss illi huma ta' tkun għad dispożizzjoni ta' 24 sija kuljum. Tenni informazzjoni ġenerali, però ukoll eh, għanna deċiżjonijiet fuq marbuta ma' missjonijiet il-Komitat tal-Affarijiet Baranin fuq missjonijiet bħal dawn għandu jiġu wkoll informat. Il-Komitat tad drittijiet tal-Bnidem jippermettilna li nispeċjalizzaw ċertu mod uninformaw il kummissjoni kollha kemm hija għandna wkoll reviżjoni li għandha ssir u l kummissjoni għandha grupp ta' ħames persuni ta' prezidenza tal kummissarju l-Affarijiet Barranin li kull ħin jeżaminaw dokumenti u jitolbu lis sinjura Ashton sabiex tinformana fuq dawn id-dokumenti. Fuq aċċess ta' dokumenti għandna previst revizjoni kif jagħmlu anka l-parlamenti nazzjonali. Fuq dal-kontroll politiku issa. Ma dan ukoll l-ambasċati tal-Unjoni Ewropea għandhom jippreżentaw rapport qudiem il-Parlament Ewropew, jistgħu jiġu mistiedna f'kull inkwaħin u għandu jkun hemm speċi ta' awdizzjoni qabel ma daw jieħdu posthom Dan istamlu ħal kulħadd u għal daqstant għandna nippruvaw nagħmlu dan. F'dan il-qasam ukoll għandna forma ta' kontroll illi jgħajna namlu distinzjoni ħer fuq li ma pajizi jistaw jaġixxu, nistaw nżidu wkoll illi il settur budgetarju fis-settur budgetarju kollu grazzi għal kodeċiżjoni, għal proċess ta' il kontrol budgetarju appuntu se jkun hemm saħħa u nitkellmu fuq il-budget kollu amministrattiv kif ukoll monitoraġġ mratu tal-Parlament viżavi l-Kummissjoni fuq sma kollha li għandhom xi mal-budget inkluż is-budget CFSP li huwa amministrat mill-Kummissjoni dan ifisser illi skrutinju sieħ huwa previst għal-budget. F'laqsma kollha fejn l-Ewropa għandha poteri Innexxinna nindirizzaw in-nuqqas demokratiku. Fis-sfera militari li hija komponent importanti ħafna tas servizz tazzjoni esterna li taqa' taħt ta diskutini tal-Parlament Ewropew, Hawnhekk għanna nħarsu lejn id-deċiżjonijiet li għandhom jittidu fil-livell ta' Parlament Nazzjonali. Parlamenti Nazzjonali għandhom poteri ta' studju fuq il-gvernijiet, gvernijiet li parti mill konsil il-kas għadu relevanti għallum u ta' dan għannu nota. Fuq pajizek nitkelmu fuq truppi għanna riserva parlamentari implementata u jina kontra illi din titneħħa għaliex ma jistax ikonna approċ illi ma jinvolvix skrutinju parlamentari. Il-Parlament Ewropew ma jgawdix minn dan id-dritt u mal-Parlamenti Nazzjonali illi gawdu minn dan grazzi għad dispożizzjoni fil-Kostituzzjonijiet. U għal stant musta jkonna armata Ewropea mill-ewwel għaliex dan għandu jkun marbut ma' skrutinju għandu xaqsu ma' deployment minna ħata dal-parlament għal daqstant fil-ġejjeni ma nishtiqux li parlament nazzjonali, parlament, anzi pajis nazzjonali jintbat minn arma dal-pajis ikun irid dan. Forsi ħafna aktar il-qoddim nistgħu nitkellmu dwar dan ma mhux fil-preżent. bat rridu nħarsu lejn il-finanzjament tal-armati nazzjonali għal darba oħra Huma l-Parlamenti Nazzjonali li jiddeċidu f'dan il-qasam, il-Parlament Nazzjonali u l-korp ideali illi jindirizza kwistjonijiet marbuta mal-armati. Naħseb illi minn dan kaw li joħroġ ċar illi dan il-kwistjonijiet budġetarji jiġu trattati ma' parlamenti nazzjonali, mex xivakum dan li rridu nimlew grazzi għal xi korp addizzjonali. Għal daqstant ma' nix bżon assembleja ġdida. Il-Parlament Ewropew mhux lest u mhux qiegħed pożizzjoni fil-fatt bir-raġun illi jerfa responsabiltajiet eh, il mhumiex tiegħu. Parlamenti nazzjonali żgur ma jaqblux illi dan iseħħ għal daqstant tagħna nħarsu lejn koordinazzjoni informazzjoni, dan nistax nagħmluha bażi ta' assembleja li tiltaqa' darba fis-sena fej kollom dawn id-diskorsi preparati minn qabel. Hawnhekk. Jagħmel sens ikun rapport il ħadd ma jaqra fl-aħħar mill-aħħar u jkun dil-faċċata estetika illi fl-aħħar mill-aħħar warajja ma jkollokx poteri reali dal-poteri kif ġa semmejt jaqgħu taħt parlamenti nazzjonali u l-parlamenti nazzjonali ma jistawx eh, jaqsmu poteri bejnietom għaliex kull parlament nazzjonali individwalment għandu l-poteri tiegħu. Issa jekk irridu naqdu rwol tagħna viżavi l-Konsilja viċ President tal-Kommissjoni Rappreżentantoli, kridu naqdu rwol tagħna viżavi l-Gvernijiet Nazzjonali, Nasab ikun aħjar li konna skambju ta' informazzjoni fosna sabiex ma nispiċċawx pożizzjoni fejn kontrarjaw il-xurxin. Dan għandu jisir permezz ta' rappreżentanti mażuli, mażula li jiltaqgħu fuq bażi regolari. U aħjar minn dan ukoll forsi noħolqu forums fejn feħdanom ikollna skambju ta' informazzjoni. Dawn jinkiseb biss ikollna kooperazzjoni bej il komitat tal-Affarijiet Barranin fil-Parlament Nazzjonali u dawk fil-Parlament Ewropew. Ma nix bżon noħol u segretarja ġdejt, u segretarja tal-Parlament Ewropew jista' jagħmel dan ix-xogħol faċilment għaliex fis-segretarjat ta' kull Parlament Nazzjonali ikun hemm eh, liaison officer tkun idea tajba U bekk nkun nistgħu niddiskutu kwistjonijiet speċjalizzati. U kif qalis Chairman Arbertini meta kont mexxejt tal meta tal-Affarijiet Barin kien ikollna skambju ta' informazzjoni regolari hawnhekk fi Brussell. Attività pal dawn għandhom jiġu organizzati b'mod aħjar ma jkonix diskorsi ta' natura ġenerali u najdu iva sabiħ ħafna li noqdu nirtaqaw. Għanna nipfukaw fuq kwistjonijiet speċifiċi pal aġenzija Difiża Ewropea. Nistaw nitkellmu fuq programmet li jaqa ta' t sfera ta' responsabilità ta' parlamenti nazzjonali. U kol fuq politika industrijali koerenti mżon informazzjoni kontinwa bej il-membri tal-Parlament fi Brussel u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Aħjar minn avvenimenti fej konnem interventi ta' Senior Ashton, etajt parteċipajt, intervjenejt, un bat ma jġu xej. Fix-xhur li ġejjin għandna nkunu pragmatiċi. għanna nipenjaw ruħna biħsieħ li tamaw li fl ta' Deċembru il senjur Eshten tkun prezenti għanna ma nafawx, pero il-punt fundamentali u li nerfaw din ir-responsabilta b'korraborazzjoni siħa bejnietna. Merci, Monsieur Brock. La parole à Monsieur Ducarme. Grazie ħafna. is Sir Ducarme. Grazie ħafna, Sur President. Niskuża ruħi fisem Sur Andre Flaut eh, illi huwa ex ministru tad difiża fil-Belġu li ma nexxilux eh, ikun hawnhekk illum għaliex qed jgħadem bħala medjatur reali fil-fatt. Nirgos li qiegħed hawnhekk illum fil-emiċiklu tal-Parlament fi Brussell fuq di diskussjoni dwar l-isfidi quddiem is-CSDP wara tħur fis-seħħ tat-Trattat tal-Lisbona. Xtaqt nirringrazzja lill president Albertini, il-President tal-Kumitat tal-Afrid Barranin fil-Parlament Ewropew u anka inti s-sur ġwakel illi eh, inkarigat mill-Komitat tal-Difiża u s-Sigurta illi laqajtu din il laqa interparlamentari illi qed tirrifletti fuq kwistjoni importanti, kwistjoni importanti kemm għall parlament Nazzjonali u dan parlament Ewropew. U li jirriflettu eh, uniformi li għaddejjin bħalissa. Nirringrazzja lill kollega Brock għall-introduzzjoni tiegħu. Tkellem dwar il vizjoni tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. fuq li niżguraw il-leġittimità għal kontroll fuq il-politika ta' difiża u ta' sigurtà ninsabu hawnhekk fl-ambitu tal-użu tal-forza l daqstant huwa essenzjali li jkollna riflessjoni dettaljata ħafna fuq l-użu tal-forza. Jekk dan nisirx taħt intervent tal-Parlament Nazzjonali, Ewropew, jew mod konġunt. Qabel nitkellem fuq il-punti prinċipali, xtaqt nilqa din l-opportunità sabiex nifoka fuq kemm għandu għal qalbu din il-kwistjoni il-Parlament Belġan. L-importanza li qed nagħtu din il-kwistjoni taħt il-Presidenza tagħna hija l-preżenza tiegħi propju. Aħna Eh, anka l-kollega tijaj u kol mill-parlament din prezenta unek il-lum u barra eh, din il-laqa se konna zewġ laqa toħran l-ewel il-laqa tal-konferenza kofak fiħdan il-Kamra tal-Rappresentanti fil-Belġu Fi 18 u 19 ta' ġejjin u anka il-Senjura Ashton, rappresentant Oli, Bladubis te parteċipa f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Presidenti tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlamenti Nazzjonali fejn se nitkellmu dwar is-CSDP. Fil-25 u 26 Ottubru il-Parlament Belġan se jorganizza l-44 konferenza ta' l-korpi speċjalizzati fl-affarijiet barranin li nafu aħjar pala kozak il-kontroll parlamentari fuq is-CSDP hija waħda mill-punti fuq l-aġenda tal-Kowzak. Il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew sabiex jippreparaw din il-laqa irrispondew għal kwestjonarju fuq il-kwestjoni unka skont il-kwestjonarju l-Kowzak se jfassal rapport illi ħajkun inkluż l-44 rapport biennali ta' Kowzak Nfakkarkom ukoll il-laqa tal-konferenza il-konklużjoni tal-konferenza ta' Kozak ta' Stokkolma tal-13-14 ta' Mejju fejanna li fid-dawl tal-rol tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew f'dan il-kontest il-President jisqu fuq ir-rol essenzjali tal-Parlamenti Nazzjonali fuq sorveljanza fil-ġejjani tas-CSDP u l-politika barranija u l-politika ta' sigurta komuni. Għal daqstant il-konferenza ta' mandat lill parlament Belġan sabiex ifassal f'kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew proposta fuq l-eżerċizzju ta' dan il-kontroll. Proposta illi se tkun ippreżentata fil-konferenza li jmiss tal-Presidenti fir-rebbija illi ġejja taħt Presidenza Belġana. Il-31 ta' Mejju l-ewwel ta' Ġunju li għaddew f'Madrid Kozek saħqet fil-konklużjonijiet tagħha illi fid-dawl tal-karattru partikolari ta' din il-politika kowsak tisħaq fuq ruol essenzjali tal-Parlamenti Nazzjonali fil-kontest ta' kontroll parlamentari fuq is-CSDP u wkoll fuq il-politika ta' sigurtà u difiża. Għal daqstant il-problema ta' kontroll parlamentari hija ħaġa li eh, hija taħra u rridu neħdu konsiderazzjoni anke sitwazzjoni ġenerali ġdida li daħlet daħal it-Trattat ta' Lisbona fil-ambitu ta' diviża u sigurtà. Minn dan joħroġ ċar li l-Stati membri parti minn dan il-ftejm fil-wet il-ħin ta' mejju bdew il-proċess tal-trattat tal-ponent tal-Europa anka grazzi għal klawzula ta' assistenza il insibu fil-klawzula 42.1 ta' trattat tal-Lisbona. Beg bdiet fazi ġdida ta' CSDP illi tem il-wall storiku tal-WEU. Dan ifisser ukoll tmim l-Assemblea tal-WEU illi tradizzjonalment dem kienet waħda mill-organizzazzjoni interparlamentari proposti taħt l-ambitu tal-politika ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa. Eli ħattem il-ħidma tagħha sa' ġunju 2011. U għal daqsran tanna naraw sejġri wara. Il-xaliment tal-Assembleja ta' WEU iħalli pendenti kwistjoni ta' kontroll parlamentari fil-qasam ta' difiża u Sigurtà fl-Ewropa. x'forma ħajjieħu xumma tiħu l-kontroll parlamentari u kif il-Parlament Nazzjonali ta' 27 stat membru ħajdiskutu flimkien il-politika Ewropea ta' sigurta u difiża u kif se dialogaw ma' dawk illi jaqaw taħt il-politika se jkun il wallament tal-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali fil-policy briefing illi tqasmilkom għal din il-laqa Jienat li il-Komitat tal-Affarijiet Barranin u Politika Esterna tal-Parlament Ewropew jorganizza skambju ta' opinjonijiet mal parlamenti nazzjonali dwar il-politika ta' sigurta u difiża komuni. Biex bekk, nisbru dak li uħot jiddefinixxu pala deficit demokratiku doppju, ġifiri il-fat il-Parlament Ewropew għandu eh, mandux wis poteri f'dan il-qasam fil baqt il parlamenti nazzjonali sissa fidejhom għandhom poteri ħafna iktar estiżi. Imma ma jistawx jiffaċċaw il kumplessità fil-qasam tal-politika ta' sigurtà u difiża. Kif se niżguraw għal daqstant nżidu leġittima demokratika ta' deċiżjoni meħuda fil-kontest ta' CSDP? Kif nevitaw frammentazzjoni eċċessiva fil-kontroll parlamentari ta' din il-politika li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal nuqqas ta' viżibilità u kontinwità u koerenza. Kif se nabbinaw bl-aħjar mod effettività reali bispejjeż minimi li jista' jkun aċċettabbli għal kulħadd. ħafna punti għaw ta' dan id-dibattitu u anka analiżi tas-sur Dimula fuq is-kwistjoni. Fuq dawn il-mistoqsijiet fil-żmien li ġej għadna nsibu risposta s-sur eh, Dujon tkellem dwar it-Trattat ta' Lisbona u kif dan jista' jgħin jiffaċilita riflessjoni tagħna fuq artiklu 36 fejn l-Parlament Ewropew intuħ dritt li jkun konsultat mill rappreżentant oli tal-politika ta' sigurta u affarijiet barranin fuq kwistjonijiet fundamentali ta' din il-politika. Anka dritt ikun informat fuq l-evoluzzjoni tal-istess politika. Il-rappresentantori tal-Unjoni se tiżgura li l-Parlament Ewropew ikun informat u sabiex inkun nistaw nfasslu opinjoniet qudiem il konsell il-Kommissjoni. Il-Parlament darbtej fis-sena jorganizza dibattitu fuq il-progress irreġistrat fuq is-CSDP U f'dan il-kuntest, u forsi dan ukoll jirrispondi għal uħut mill-osservazzjonijiet fil-intervent brok artiklu 10 ta' protokoll fit-Trattat Ewropew jgħid u nikwota l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali definixxu flimkien l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fil-dan l-Unjoni skont artiklu 10 tal-istess protokoll minn najt organi speċjalizzati fi kustonijiet tal-Unjoni Ewropea jistaw jorganizzaw avvenimenti interparlamentari fuq kwistjonijiet speċifiċi u sabiex jiddibattu problemi għandu xaqsu ma' CSDP. Aziz President, aziz kollegi, il-ħtieġa li nkomplu naħdmu fuq li SDP politika barranija, nkoplu naħdmu fuq monotoraċ parlamentari li jinvolvi membri ta' 27 stat membru. Fil-prezent hija xi ħaġa rikonoxxuta b'mod wiesa' parlamenti nazzjonali tkun ħasra jekk l attuazzjoni ta' trattat ta' Lisbona il dispożizzjoni tiegħu jisaxħu l-involviment tal-Parlament Nazzjonali fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea twassalna situazzjoni fejn nimxu lura u mhux il-qoddim fl-ambitu tal-wol tal-Parlamenti Nazzjonali fil-qasam ta' Sigurtà u Difiża. għaliex fl-ħar bil-ħar parlamenti Nazzjonali huma dawk li waslu l-informazzjoni liċ ċittadini ma l-parlamenti Nazzjonali huma responsabbli għat-truppi nazzjonali illi huma involuti f'proġetti f'pajjiżi barranin. U dan ma jmurx kontra r-rol tal-Parlament Ewropew f'dan l-ambitu. Fil-preżent hemm ħafna alternattivi qudiemna fuq il-kontroll parlamentari tas CSDP. Ħafna parlamenti nazzjonali ġa esprimew ruhom ma rigward kemm permezz tal-Kumitat tagħhom għal affarijiet Ewropej u anka għall affarijiet barranin jew anka fl-awla kull parlament għandu karatteristiċi individwali, għadak xaqsam appoċ loġistiku, finanzjament, kemm il-darba jiltaqa l-involviment tal-parlament fl-opinjoni. Issa, jekk noqgħod nidħol prezentazzjoni dettaljata dwar kif jaħdmu parlamenti nazzjonali individwali kun ovvjament impossibbli li nagħmlu dan. Imma sabiex niftaħ id-dibattitu tagħkom naħseb illi tajjeb eh, forsi nitkellem fuq linji ġenerali. L-ewwel alternativa li toħroġ minn riflessjoni fl-Assembleja ta' WEU skont il-rapport ta' 15 ta' settembru li jitiġi organizzata konferenza permanenti fuq CSDP bażata fuq protokoll numru ta' Tarta ta' Lisbona. U tinkludi rappresentanti mis 27 stat membru nazzjonali u mill-Parlament Ewropew. Dat delegazzjoni nazzjonali jkunu proporzjonati għal daqs tal-pajjiż u jkunu parti mill mill-Komitat tal-Affarijiet Barranin ta' Parlamenta Nazzjonali, Komitat tad-Difiżi, Komitat tal-Affarijiet Barranin u uh, Komitat oħrajn Parlament Nazzjonali jibat tmien membri u jkun hemm kooperazzjoni sabiex nittrattaw kwistjonijiet li għandhom x'aqsu ma' CSDP, CFSP. Il-membri ikollhom status li jkun definit mod konġunt u l-konferenza tirrispondi l-Konsil u jkonna żewġ komitat u minna fil banin liħor fuq difiża sabiex inkopru l-aspetti kollha minn kwistjoniet ta' politika ġenerali sa kwistjoniet operattivi u anka eh, tamir. Is-segretarjat se jkun parzialment permanenti u parzjalment eh, temporanju u jkun finanzjat mill-Parlament Nazzjonali ta' darbit fi Brussel Ma se jkun hemm ukoll qatt perjodiċi anka presediti minn min għandu l-presidenza ta' kizmin. U kol għandu hemm servizzi ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni, finanzjament għandu jiġi mill kunsill Ewropew, grazzi għad direttorat fuq kwistjoniet parlamentari. Tieni alternattiva, sul president natu skrutinju ta' CFSP u CSDP lil Kozak. Kozak jagħmel l-istudju tiegħu fil-laqat eh, ta' siċur, anke jista' laqat straordinarji, jista' jibdel anke regoli ta' proċedura sabiex jagħmel appuntu dan. dan u approċ minimalista tilet alternativa natu li skrutinju tal-SFSP u CSDP il-forum suġġa jeżistu l-konferenza tal-ċermen tal-Komitati tal-Frid Baranin tal-Parlament Nazzjonali Ewropew Kofak u Kodak. Dawn il-fora jiddeċidu blima mod u b'kem frekwenza jisir sudu ta' CFSP u CSDP studio parlamentari jista' jsir għat anka fih dan Kofak biss jew grazzi għal Kodak Estis fej konna sitt parlamentari minn kull stat membru u anka sitt membri minn Parlament Ewropew, l-organizzazzjoni u segretarjat Ikunu mamuna mill parlament Nazzjonali grazzi għal bażi ta' rotazzjoni wkoll. Fej kunem hemm bidla kull sitt xhur. Dan jorbot għal mazzjoni ta' reduzzjoni mis senat Franċiż. Oħrajn li qablu ma' struttura ġdida illi jabbina la' għata kowfak u kowdek, il ċermen ta' żewġ naħat. Din hija proposta illi toħroġ mill-Renju Unit, mill-Parlament tal-Renju Unit. L-idea taljana ta' konferenza u politika t sikurtà u difiża Ewropea. Kienu Senat u l-Assemblea li adottaw dan fl-laqa plenarja. Għandek il-pozizjoni franċiża l-daqstant għal darboħra. Għandek sitt membri li rappresentaw il-Parlament Nazzjonali, sitt tal-Parlament Ewropew, laqa f'Brussell kull sitt xhur U parlamentamenti nazzjonali ħalsu għal dan. Parlament nazzjonali da sant tikun involuti tassew f'dan il-proċess. Hemm ħafna idejat huma importanti illi nkunu nafu dawn l-idejat u niddiskutuhom fil-laqgħa tal-lum. Imma hemm differenzi kbar, alternattivi differenti dan alternattivi oħrajn xaħat irrit jara, xaħut irrit jaraw ruol ektarattiv attiv ta' Parlament Ewropew, oħrajn rridu li sottokomitat għala frid barranin jisir eh, sottokomitat sħiħ, jisir komitat ma jibqax sottokomitat. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' salima punt se konna studju ta' CFSP u CSDP għadhom għaddejn dibattiti u ċertu proposti għadhom ma ġewx sottomessi brot uffiċjali fuq il-mandat tal-konferenza tal-kellima tal-Unjoni Ewropea il-Parlament Federali Belġan dot jaħdem ma rigward jina ċertu sur President li din il-laqa tikkontribwixxi sabiex il-saxħax il-mod kif nasbu l-ideja tagħna u anke l-azzjonijiet tagħna. Grazzi. Merci, cher collègue. Alors il nous reste euh, un peu moins d'une heure pour ce Grazie ħafna. Fadlinna sija, ftit inqas minn sija u 20 persuna tixtieq titkellem. Mela, nitlobkom biex żommu ma' 3 minuti mhux iktar hekk naħdmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nistgħu nibdew bil-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin mis-Senat Franċiż. Ħanibda nitkellem bil-Ġermaniż biex nirringrazzja lil Elmar Brock għal klim tiegħu waċar għalina li tista' tifhem li aħna mnaqblux miegħek kompletament. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Dukam għal klim li esprima. U nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Parlament Belġan għall isforzi li qed jagħmel f'dan il-qasam. M'hemmx għalfejn qed infakkarkom li l-Assembleja ta' WEU hija l-unika istituzzjoni li tippermetti li l-27 stat membru jiltaqa' b'mod organizzat biex kien hemm dibattitu konġunt fuq kwistjonijiet marbuta mad difiża Ewropea. l axar stati membri li qed jieħdu sehem fil-WEU qablu li waqfu l-attivitajiet minn ġunju li miss. F'qasam tant sensittiv fil-qalba ta' sovranità nazzjonali ma tistax tkompli mingħajr leġittimità demokratika. Għaldaqstant, il-parlament, l-iskrutinju parlamentari biss mhux biżejjed fl-opinjoni tagħna. Fil-qasam tad difiża hija l-gvernijiet konċernati li għandhom l-aħħarijiet u l-Parlament Ewropew mhux pożizzjoni li jsejjaħ lill-gvernijiet nazzjonali biex jagħtu rendikont. Il-Parlamenti Nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar jivvutaw il-budgets għad-diviża u jawtorizzaw il-tqejjed fil-post ta' truppi f'żoni ta' konflitt fejn huwa xieraq. L-Assemblea ta' WEU għalek ser mux ser tkompli teżisti u minajra dispieċini najt li memx istituzzjoni li tiġbor fl-imkien 27 stat membru għatem kosak li hija korp li jista' jiġi inkorporat fit trattati u jista' jkompli l kontinwità Ħaddan ukoll il-Parlament Ewropew fih. Għalhekk b'dan il-mod il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali jkunu assoċjati f'entità waħdanija. Il-protokoll fuq l-Parlamenti Nazzjonali fannest għanna trattat ta' Lisbona jagħmilha ċara li l kosek u għawet nikwota li torganizza laqat speċifiċi biex ikun hemm dibattiti ta' kwistjonijiet fil-qasam tal-CFSP u CSDP u għaw nieqaf mill-kwotazzjoni tiegħi. Balek huwa possibbli li jkun hemm laqat ta' tip tal-kowsak mamula prinċipalment mill-membri tal-Kumitati għad-Difiża. Lan ikun li konna segwitu interparlamentari fuq il-kwistjonijiet marbuta mad difiża Dan għandu jippermettilna li jkollna l-opportunità li u rabta bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Ewropa difiża. Fl-opinjoni tagħna li s-sitwazzjoni kurrenti mhux qed tippermetti li l-parlamentari jaqdu r-rwol tagħhom bisħieħ u għalhekk irridu nagħmlu rmedju għal din is-sitwazzjoni. Irridu nsibu l-aqwa mod u fl-opinjoni tagħna hija li jkollna forum differenti ta' segwitu u ta' skrutinju u, differ forum differenti ta' leġittimità li jeżistu flimkien. Grazzi. Issa Robert Walter, jek joġbu. Robert Walter mir-Renju Unit. Grazzi ħafna, Sur President, u ringrazzjak tal-li sejjaħt li li nirrapprezenta mhux biss l-Renju Unit iżda wkoll il-President tal-Assembleja tad-WEU għad-difiża sigurtà. Naf li f'dan ir-riżoluzzjoni ta' dan il-Kumitat għed li aħna zbaljajna l-prerogativi fir rezoluzzjoni f'Marzu għaliex xintet li ma kanniex tamir politiku jew laqas konna intitolati li nagħmlu supervizjoni fuq is-CFSDP. Hemm 12 il-ex membru tal-Assembleja hawnhekk u żewġ ex presidenti preżenti u għalhekk jekk ma noħroġ ħaj minnaw forsi jistaw jgħinuni noħroġ minnaw minn tal-inqas jgħid il-kellim. Sur President, palma tu kienem bosta inizjattivi li għaddejjin bħalissa u jena naħseb li dak li gwida l-Parlamenti Nazjonali huwa l-opinjoni li tennejni bosta drabi fil-kummenti ta' qabel li il-parlamenti nazjonali u l-gvernijiet nazjonali li edu truppi fuq il-post u huma stess li ħalsu għal dawn it-truppi jiddeċidu kemm għandhom jiġu ntużati u għattamir li jużaw. Aħna qed nitrattaw politika intergovernattiva li edha miktuba fit-Trattat ta' Lisbona. Dawk li taw ħarsa lej dan fl-Assembleja ta' WEU u ħajkun hemm kumitat li ħajltaqa' għada fi Brussell biex jitħarsa lejn l-idejat li qed jivolvu mill-Parlamenti Nazzjonali u mill-Assembleja tagħna dawn varjaw minn dawk li jixtiequ jżommu jew joħolqu minn ġdid Assembleja għal dawk li jaħsbum li ma nagħmlu xejn u nħallu kollox fidejn il-Parlament Ewropew. Jiena ħadd nota wkoll li fir-riżoluzzjoni li semmejt ftit ilu L-artiklu 9 jgħid li tiftakru li l-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni sopranazzjonali talba leġittima li jagħmel supervizjoni demokratika fuq il-politika ta' sigurtà u difiża Ewropea. Naħseb li l-koll jistgħu ma jaqblux ma' din il-klawżola fil-fatt u l-insibu mudell ta' alternativa għal dan. Ġi suġġerit mill-kollega ta' Franza li hemm l-idea li noħolqu arranġament ta' tip Kozak għal subiji mill-parlamenti kollha nazzjonali u mill-Parlament Ewropew b'membri li jiltaqgħu kull sena bl-ebda stabbilament permanent. Jiena fl-opinjoni tiegħi din hija soluzzjoni passiva fejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jiġu flimkien, jinġabru flimkien biex jinadulhom l-affarijiet u biex jisemgħu l-affarijiet u mhux waħda li jkun hemm skrutinju parlamentari fiha. Jiena nippreferi li jkun hemm konferenza permanenti li jkollha sħubija skont il-pajjiżi, skont id-daqsa l-pajjiżi li jkun hemm laqa ta' sessjoni plenarja darbtej fis-sena jew inkella sessjonijiet oħrajn li jkollha segretarja żgħir, iżda l-aktar importanti li tkun proattiva, tkun kapaċi tagħmel skrutinju parlamentari għaliex dak li m'għandniex ninsow bħala parlamenti nazzjonali u membri tagħhom li minkejja il-CFSP u CSDP hija intergovernattiva ħolqot hawnhekk fi Brussell ħafna strutturi istituzzjonali li jeħtieġu li jkun hemm skrutinju parlamentari fuq livell xieraq li huwa livell tal-parlamenti nazzjonali. Il-Kunsill il kops, il-Kumitat Militari, il-Personal Militari, l-Aġenzija tad Difiża Ewropea. U għalhekk insejħ il-kollegi biex ma jinsewx il-rwol essenzjali li jagħmlu l-Assembleja WEU f'dawn l-aħħar 55 sena u li nittama li jkun hemm korp li jieħu postu fil-ġejjini. U jkompli dan ix-xogħol, grazzi. Grazzi. Sur Walter, issa Sur Gons fisem il-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Smajna il-President tal-Assembleja ta' WEU u naħseb li din l-Assembleja jisħoqla l-roddu la ħajra xol siwi li għamlet matul is-snin. Mhux minnu li r-rapporti tagħha mhumiex ta' interess għal xi ħadd. U għalina. Nisfida lil kwalinkwa persuna li toħroġ evidenza aktar mill-li għamlet diġa l-Assembleja ta' WEU. Jena naħseb ukoll li għanna jkonna approach pragmatiku għal skrutinju parlamentari. Għall aspetti budgetari u mal-Parlamenta Nazjonali għandhom l-ħarijiet għal kwistjonijiet oħrajn imbagħad huma l-istati membri u l-Parlamenti Nazzjonali li jistgħu mbagħad jiġu konsultati. Fir-rigward il-grad ta' użu ta' truppi l-istess japplika u anki għat-tamir militari u għal-pjanar militari huma l-Parlamenti Nazzjonali jiddeċidu fuq medda qasira u medja ta' żmien. Żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea sissa u ma nafx jekk dawn iż-żewġ parlamenti nazzjonali għandhom xiet fuq din il-kwistjoni. Naf li l-25 stat membru oħrajn ma kellhom xejn xi jgħidu u xi jżidu. Għalhekk fi kliem ieħor hemm ħafna nuqqasijiet demokratiċi involuti. Għal daqstant, jiena naħseb li għanna ninkarigaw membru tal-Parlament Ewropew u membru tal-istati membri li kun rappresentant għalihom biex jaqbel fuq id-definizzjonijiet ta' nuqqasijiet u joħroġ proposta għall rimedji li għandu jiġi prezentat fil-laqat li miss biex niżguraw li mhux qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa. It-tieni punt li xtaqt nagħmel waħda mill-idejat li smajna mis-sur Dukarm li nifraħlu għal kwalità ta' diskors tiegħu iżda juri li hemm bosta nuqqasijiet. M'għandniex ikunu illużi dwar Kozak li ħafna drabi tkun sensiela ta' 27 monologu u mbagħad jiġi segwit minn 28 oħra. Donnu hemm ħafna tentu fid differenti u ħafna nies li qegħdin preżenti hemm sempliċement biex jisimgħu monologu f'dawn il-laqat. U għalhekk irrid ikun hemm skambju ta' vera għalhekk il-konferenza tal-presidenti tal-kumitati parlamentari tkun rappreżentanza tal-maġġoranza politika f'na drabi fis-27 stat membru. Jien ma naħsibx li dan jiggarantixxa l-leġitimità demokratika u għalhekk huwa meħtieġ li jkun hemm aktar diversità. Ħani qafawna għandi tliet minuti biss biex nitkellem, iżda biex nagħlaq nixtieq ngħid li għandna noqogħdu attenti nieħdu approċċ pragmatiku għal dan biex il-koll ikonna l-istess definizzjoni ta' din il-kwistjoni. Is-Sinjura Melgard fil-sem il-Parlament Danis jekk jużuha. Grazzi tal-li għaddejt li il-kelma, President, u grazzi tal-li ħat l-inizjattiva ħattu l inizjativa li torganizzaw din il-laqa tal-lum. Hija opportunità eċċellenti li nidħlu f'skambju ta' opinjonijiet mal-kollegi dwar il-kooperazzjoni tal-ġejjieni u t-tiswir li kooperazzjoni bħal din għandha ikolla. Speċjalment meta nitkellmu dwar CFSP u l-politika ta' sigurtà fiħdan l-Unjoni Ewropea. Fil-Parlament Danis bħalissa aħna qegħdin niddiskutu dan is-suġġett u l-Parlament Danis qed ħares li jżid il-kooperazzjoni fil-qasam tal-politika u tas-sigurtà f'relazzjoni mal-protokoll wieħed tal-Trattat tal-Lisbona. Il-koll nħossu li l-iskrutinju parlamentari u importanti għal parlamenti nazzjonali. Il-punt ta' tluq tagħna huwa li l-Parlament Danis jappoġġa l-linji gwida u l-lenin li proponiet fil-House of Lords fil-dokument tagħha wara li dak li qal il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin li għandu jieħu postu konferenza interparlamentari ta' li seħ kull sitt xhur fuq is-CFSP. Iżda meta naraw l-għamla ta' din il-konferenza ħajkun hemm sitt rappreżentanti għal kull parlament, il-President tal-Kumitat ta' Sigurtà u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Iżda mbagħad id-dikjerazzjoni apparti minn hekk tibqa' miftuħa. Prekondizzjoni għall Parlament Danis hija li tkun tista' tagħti l-approvazzjoni tagħha hija li l-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għandu jkollu sitwazzjoni indaqs u jitpoġġa fuq l-istess livell mal-Presidenti l-oħra tal-Kumitat tal sigur u l-Kumitat tal-Politika Barranija. Irrid ikun hemm rappreżentanza xierqa li tiġi garantita flaqat bħal dawn. Il-Parlament Danis barra minn hekk jixtieq li jara li jkun hemm responsabilità politika tħejja u l-organizzar tal-laqgħat kollha flimkien mal-trojka u rritu kunem assistenza provduta mill-segretarjat ta' trio ma' segretarjat tal-Kosak u rappresentanti tal-Parlamenta Nazzjonali fi Brussell. Il-Parlament Danis għalhekk jagħti importanza kbira għall-użu ta' kapaċitajiet eżistenti biex nużawhom sow f'dan il-kuntest f'dak li għandu x'jaqsam l-organizzar u l dawn il-laqat li qegħdin torganizzaw biex bekk ikun hemm entità apposta li tejn il-konferenzi interparlamentari meta jiseħħu. Għalhekk fil bħala president tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Danis jiena interessata li niġi rappreżentata iżda aħna nħossu fid-Danimarka li jrid ikun hemm kooperazzjoni din hija importanti minħabba ċirkustanzi li kien hemm u minħabba Trattat ta' Lisbona. Aħna rridu naraw l-istampa ġenerali kollha kemm bi stampa olistika. Grazzi. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Signora Belgor li għal President tal-Kumitat ta' Defiza fil-Parlament Portugiż. Nixtieq nirringrazzja il-Parlament u speċjalment il-President ta' Sottokumitat tal-President tal-Parlament Ewropew Sur Albertini, wara dak li qal sur Elmar Brock. U wara l-istqarrija tal ta' sur Elmar Brock irridu nitfukaw fuq żewġ aspetti. L-ewwel nett, dak li għandu x'jaqsam mal-politika tad-difiża rridu naraw xem fit trattat ta' Lisbona u nidu mekkanizmu ta' skrutinju. Dan l-iskrutinju rrid kollu żewġ elementi fih. L-ewwel nett rrid wieħed fuq il-livell Ewropew u dan huwa kopert taħt il seta ġodda provduti mit-Trattat ta' Lisbona l-kwistjonijiet Ewropej u t-tieni dimensjoni imbagħad tkun responsabilità speċifika tal-Parlamenti Nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tad difiża. Qed nitkellem għaw dwar il-budgets, pereżempju għat-tamir provdut għall forzi armati, it-qejjid fuq il-post tal-forzi armati fejn huwa meħtieġ u l-iskrutinju meħtieġ ta' tqejjid fuq il-post tal-forzi armati fuq art nazzjonali. Għamilna affarijiet bħal dawn ta' bilħaq u kellna leġitimità f'dan il qasam fl-Assembleja ta' WEU li bażikament kienet tagħmel rapportaġġ lir rappreżentantoli tal-Kunsill dak iż-żmien iżda politikament kienet injorata biex ngħidu hekk mill-setturi politiċi. Għanna niftakru li il-Segretarja Ġenerali tal-Kunsill u rappresentantoli għat maderu qoddim l-Assembleja Parlamentari tal-WEU fil-fatt. Kella leġitimità tajba ħafna madana kollu u kien eh, aġir enerġetiku ħafna f'dawn l osma Rridu naraw li nixtaru talima minn dan kollu, nipruvaw nimxu l-qoddim. Mux san għod nidħol f'analiżi għal kummenti li għamlu l-kollegi Belġani u Franċiżi, jiena nixtieq inżid il-vuċi tal-Parlament Portugiż u nappoġġa din il-pożizzjoni. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li huwa importanti ħafna li aħna ikonna skrutinju fuq livell nazzjonali u dak li għandis mal-politika komuni għad-difiża u anki s-CFSP din dan l-iskrutinju jeħtieġ li iseħ b'mod permanenti biex bekk il-parlamenti nazzjonali jkunu involuti bisħieħ u il-punt tal aħħar tiegħi huwa li għandna din is-sitwazzjoni unika fejn jkollok 27 stat membru. U r-rwol tal-Kumitati tal-Affarijiet Barranin f'ħafna pajjiżi huwa differenti f'dak li għandu x'jaqsam l-iskrutinju. Varja mir-rwol ta' kumitat ta' difiża pereżempju. Ħafna drabi l-kumitat ta' difiża ikunu indipendenti u jkollhom kompiti u setat differenti meta mqabla ma' dawk tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropew li jiltaqgħu f'Kozak pereżempju jew fl-laqat tal-affarijiet barranin. U għalhekk huwa importanti li naħdmu f'dawn l-aspetti jew permezz tal-konferenza interparlamentari permanenti f'dak li għandu xjaqsam l-iskrutinju, jew kofak, jew kodak, dawn l-entitajiet li smajna bijom ftit ilu u forsi nsaħħuhom u nestenduhom. Jekk din hija soluzzjoni, hija importanti li nitalmu minn dak li ġara fil-WEU u ma narax għalfejn m'għandniex ikonna l-WEU li tkun attiva għal darboħra. Nemmen li għanna li tkunna entita' fejn il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Ewropew jistaw jitkelmu ma' xulxin u jżommu għajnejhom attenti għal dawn żewġ oqsma fl-Ewropa. Grazzi, kollegi, jekk iġobkom għatfatna ftit ħin u jekk kulħadd ħaj jitkellem qabel l-ikil ta' warlof senar ħajkolkom iżommu ma' 3 minuti biss. Ħanibda nuża l-martell jekk ikun hemm bżonn meta jiskadulkom 3 minuti u għalhekk jekk iżobkom żommu mal-ħin tagħhom. Fisem il-Parlament Portugiż jekk jogħġbok. Grazzi President, jien ukoll naħseb li huwa importanti li tikonna din id-diskussjoni issa. Huwa importanti li insolvu din il-kwistjoni ta' skrutinju kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali għandhom dawn is-setat imsaħħa ta' skrutinju taħt it-Trattat ta' Lisbona. Jiena naqbel mal-kollega Portugiż li għadu kif tkellem, is-Sur Arnold, li nistgħu nitalmu ħafna minn dak li għamlu u ħadmu il-mod kif ħadmu il-WEO l-qafas leġislativ u differenti issa, iżda il-WEU għandha ħafna x'tallimma. Jiena nemmen li s-sottokomitat tal-Sigurtà u Difiża għandu jiġi aġġornat, għandu jiġi mamma raħjar biex bekk ikun komitat veru propju. Possibilment fil-ġejjini Dan kollu jseħ u għalek ma narax għal fej għanna namluwa issa. Iżda tamel sens għas sottokomitat tal-politika ta' sigurta u difiża li tkun sottokomitat marbut brabta sfiqa mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. F'dak għandu x'jaqsam CSDP, dan huwa parti minn politika barranija aktar usa fl-Unjoni Ewropea. Iżda u importanti li dawn ikunu marbutin iżda jibqgħu distinti xorta waħda fl-istess ħin. Ħajkonna bżonn flessibilità f'dak li għandu x'jaqsam kif ħanorbtu niġbru kollox flimkien. imkien Ma nix nxeklu lil nanfusna u nżommu ruħna minar flessibilità minħabba regoli stretti li ma jpermettunniex li hemm interazzjoni tajba li seħ. Sur Gorins qabel rifera l-Kozak u l-possibilità li nitkellmu ma' 27 wieħed punti ta' kuntatt. Irridu naraw li nħatu ħarsa perspettiva Ewropea u li jkun hemm interazzjoni ġenwina u skambju ġenwin tal-informazzjoni miż żewġ direzzjonijiet kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali u għalhekk toġobni l-idea mis-soluzzjoni li għamlet il-kollega Daniza. L-idea li hemm rabta li jkun hemm skambju ta' tarif iżda dan ma jindux ikun segretarjat ah. speċifiku bil-fors Naħseb li f'dan il-periodu ta' kriżi jkun diffiċli ħafna li l-pubbliku jifimna għala ah, qed nafqu flus fuq segretarjat ieħor. Naħseb nistgħu nużaw is-segretarjat u s-servizzi tal-Parlament Ewropew u dan jiggarantixxi l-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament hemm ukoll rabtiet li qed jissawru kemm bejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u dawk li jihdu sen fil-Kumitat ta' Difiża u ma narax għalfejn dan m'għandux jissaħħaħ aktar. Is-sur Vretos issa mill-Kumitat tal-Difiża u tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament. Grazie President. Deċiżjonijiet li jridu jittieħdu dwar is-CSDP għandhom jisir b'mod unanimu m'hemmx aspett intergovernmentali dwar dan ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali hija huwa ta' gwida. Jiena grat l parlament għandu iktar poteri fi rigward tad diviża iżda l-opinjoni tal-Parlament Grek fi rigward tad diviża tal-Greċja hija importanti ħafna. Hija l-iktar importanti Jiena naqbel ma' Sur Brock uh, dwar ħafna mill-punti li qal. L-ewwel nett. Jekk jiena fimt sew, il-Sur Brock qed jipproponi li naqdu ċermen tal-Parlamenti Nazzjonali flimkien mal komitat tiegħu għal deċiżjonijiet. Jien naħseb li dan ser jimminna lill gvern eh, lill parlament Grek u mhux se jkun daqshekk effett mek ikonna il-chairman flok il-komitat sieħ ma nasibx li dak ikun ġust. Umbaħt hemm eh, kwistjoni uħra, smajt li sur Brock jgħid li ma bżonn ta' studi, ma bżonn ta' rapporti, ma bżonn ta' sekretarjati. Pruvaw ifmu u immaġinaw kieku l-Parlament Ewropew ma għandux ma kellux backing sekretarjali sew, so, kieku ma kellux rapporti sew. So, kif jaħdem ma jkunx effettiv biżejjed. Għadda sal ma stax naqbel. Hemm ukoll kwistjoni oħra. Ix-xogħol li sar s'issa mhux biss bħala parlament iżda wkoll istituzzjonijiet ġenerali. Iżda jrid nagħmlu iktar progress. Ħafna nies naqed nara s dekka li huwa uh, kien President tas-Senat, jien nistanar li ħafna xogħol sar, iżda hija ħasra li mhux qed tistiednu lin nies kollha minn rappreżentanti minn istituzzjonijiet oħrajn biex jiddu sema għaliex kieku jistgħu jkontribwixxu ħafna. Jien rridx inkun negattiv ħafna jew negattiv biss, għalla stant il-proposta tiegħi sur President hija li għandu jkollna xi tip ta' korp li huwa proporzjonat fi rigward ta' rappreżentazzjoni u rigward ta' kontributi minnaħa tal-istati membri. Mdux għalfej kun segretarjat, mdux għalfej kbir ħafna, mux għed nitkelmu dwar ħafna ħafna flus. Maħniċ għed nitkelmu dwar ħela ta' flus. Mus ser u um u wis. Iżda għanna bżon ta' kumitati ta' rapporti u rapportars għaliex dan huwa l-unika mod ta' kif jista' jkun influenza ġenwina fuq il CSDP. Nixtieq ngħid li fir-rigward tal-budget mhux qed nitkellmu dwar ħafna u allura ma nistax nifhem fejl, il-stati ma jistax jikkontribwixxu, għandhom jikkontribwixxu. Kella musser nkunu nistgħu naħdu l-messaġġi tagħna lill-pubbliku ġenerali fil-pajjiżi tana. Saru ħafna punti seri dwar il-kawżak. Jiena ma naqbilx. Le, jiena ngħid li iva l-kawżak għandha tiġi involuta iżda bħalissa l-kawżak ma nejmiex effiċenti biżejjed Jiena kont chairman ta' Kotek għal-tidmin u nistanajt li teħid t deċiżjonijiet tagħha kienu dajfa ħafna. Il-problema hija li il-membri tal-Parlament Ewropew huma voluti fil-Kowzak u ma tantx huma mħeġġin li l-Kowzak ikollha ħafna poteri. Għandna bżonn ta' xi ħaġa aħjar minn Kowzak. U il-kelimet jiġi interrott. Manix ħafna ħin jgħid il-President kulħadd ġi mill-bot mill pajjiżi nazzjonali taħħa, mill-Parlamenti Nazzjonali tagħhom, imma tlobkom żommu fil-qosor. Ir-rappreżentant mill-Kumitat Żvediż għal affarijiet barranin. Grazzi President sen żomm fil-qosor. L-unet nishtiq nir-ingrazzja l-Parlament Ewropew tal-istedinna unek u kol nishtiq eh, ngħid li fil-paragrafi dwar CSDP paragrafu 6 u 7 mill-konklużjonijiet tal-konferenza tal-kelima ġewwa Stokkolma il-kelim qal minħabba natura speċifika ta' CSDP u r wol tal-Parlamenti Nazzjonali u l funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea nenfasizzaw ir-rwol fundamentali tal-parlamenti nazzjonali fil iskrutinju parlamentari futur tal- eh, CFSP kif ukoll tas CSDP. Punt seba' il-kelim talab li l-Presidenza l-ġdida tal-Unjoni Ewropea biex tiddiskuti din il-kwistjoni bilan li tilħaq ftehim fil-laqgħa li mis tal-konferenza tal-kellima tal-, -konferenza tal l-Unjoni Ewropea u l-Parlament u nikkwota dan aħna rridu nerġaw intennu li l-speakers jenfatizzaw il wol importanti tal-parlamenti nazzjonali fl-iskrutinju parlamentari futur aħna grati li l-presidenza ser telabora fuq din id-diskussjoni u wkoll mm, ser ikun hemm fiduċja sieħa fir-rigward tad-deċiżjoni tieħdes mill-rappreżentanti tal-Estonja, Litwanja u Renju Unit, aħna nemmnu li għandu jkun hemm programm wieħed għal kooperazzjoni interparlamentari ta' titmexxija tal-Parlamenti Nazzjonali li qed jużaw l-struttura eh, preżenti bħala l-bażi. Minkejja dan kollu aħna rikonoxxu l-interess li ġimuri mill-Parlament Ewropew fir rigward tal-kontroll parlamentari tas CSDP u il-Parlament għandu formazzjoni li għattant importanti għal din tip ta' skrutinju aħna wkoll Nidu nota f'dan il kuntest li l parlament Ewropew huwa rappreżentant kemm fil-kawża kif ukoll fil-kumitati differenti fil-kawża u aħna nilqaw il-kontributi tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. Grazzi. Proset eh, l-Izvezja tal-li zammejt fil-qasar. Is-sur Tanek għal-Parlament Ewropew bla bda dubju r-rapport Brock eh, fuq l-External Election Service eh, mill latta Parlament kien ta' suċċess fi żmien ta' kriżi internazzjonali tmexxejja Ewropej kienu xi ftit distrattiv fir rigward ta' kisjen ta' dan it-tip u jidher li nixra nixbud ħafna proċeri ta' konsultazzjoni anke li minn dizzijiet ta' trattat kif għal sur Brock. U dan sar qabel ħafna mid-delegati ħadu ir wali tagħhom. Jien ikolli ngħid li grupp tiegħi li CR jibda mill-premessa li l-gvernijiet nazzjonali u l-parlamenti tagħhom huwa ċentrali ħafna importanti ħafna biex jiżviluppaw il-politika ta' sigurtà u żvilupp għal l-Unjoni Ewropea wkoll. Ah, nistgħu ngħidu li ħafna mis-soldati jduru eh, imutu għal pajjiżhom mhux għall unjoni Ewropea għal ma naċċettax l-idea ta' armas Ewropea. Jiena naċċetta s-soluzzjoni tal-li u Parlamenti sentri u din se ssir fl-2011 għandu jkun hemm forma ġdida għal dan biex inkunu nistgħu nżommu skrutinju parlamentari u oversight. La l-Parlamenti Nazzjonali ma jistgħu jeskludu l-MEPs għaliex il-budget ta' civilians u l-missjonijiet tal-ISDP jiġu kollha mill-budget tal-Unjoni Ewropea u mhux mill-budget tal-Istati Membri. U uh, l-ULEX u l-Kosovo per eżempju hija uh, missjoni civilien ta' kbira ħafna ta' CSDP. Għadaqsan santa nabżon ta' spiritu ġdid ta' kooperazzjoni bejn il-membri parlamentari nazzjonali u dawk Ewropej biex inkunu nistaw namlu din il-konferenza ta' kull kul sitxur, nipreferi din il-kelma ta' konferenza mux assemblea. Issa, mm, ma nishtiqx li il-CFSP u il-CSDP jinqasmu lanqas huma eh, marbutin ħafna fl-imkien. jkolli, jien nishtiq nissuġġerixxi li kunem ratio ta' 3 għal 4 u naraw zatament min jista' jattendi. Ser jkollna Co-chairs, ma nafx, ser noqgħod naraw zatament id-daqs tal-Parlamenti Nazzjonali, din xorta waħda trid tiġi diskussa jiena preferi u sekretarjat jiġi mill-Parlament mill-Baġit tal-Parlamenti Nazzjonali u forsi l-laqgħat ukoll li siru fil kunsil ta' Ewrop tal-Parlament ta' ġo Brussell u mhux fil-Parlamenti tagħna. Jina ma naċċettax l idea tal-House of Lords tar Unit eh, biex li tagħmel koffa Kodak eh, meeting eh, biex sitt MEPs għaliex il-konservativi Ingliżi ma jkunux prezenti u minħabba l-fatt li r-Renju Unit għandha rappreżentanza għolja ħafna dan rigward jekk dan isir ikun assurd delegazzjoni żgħira mill-House of Commons um, mexxi mill Richard Hathaway ġew eh, ftit ilu f'din il-Kamra u id-diskutew delegazzjoni tagħhom jidher li kienet tal-istess opinjoni tiegħi u jiena kont sorpriż li membru parlamentari li huwa xettiku, magħruf xettiku, għalli għandna bżonn tal-MEPs eh, għalli xuma jistgħu jifmu il-komplessità kollha li jġib magħha l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Mr. president Is-Sur Dedeka, il-Viċi Chair tal-Kumitat ta' Senat Belġan. Grazzi, President, u grazzi li s-sotto komitat tal-li organizza din il-laqa importanti. ċirkustanzi li fjom il-lum għandhom ħafna xħasmu mal mod ta' kif l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa l-adozzjoni tat Trattat ta' Lisbona li waslet għal eh, U din waslet għal tneħija sija ta' reviżjoni tat Trattat ta' Brussell trattat tal wassal għal deficit demokratiku f'suġġett daqshekk importanti daqs is-sigurtà u d-difiża u jiena nibża li dan jista' jkun preċiżament jista' jiġri jekk aħna nżommu dan din rivalità istituzzjonali bejn il-membri parlamentari Ewropej fuq naħa u il-parlamentari mill istati membri individwali. natura traġika tal-missjonijiet eh, militari xorta tibqa waħda traġika ixini il sitwazzjoni eh, dawn huma dejjem friskju kbir meta jintbatu f'żoni ta' gwerra. L-Assemblea ta' WEU għamlet xogħol eċċellenti fir rigward tal-parlamentari nazzjonali. Għamlet xogħol eċċellenti għal 60 sena u hemmhekk sistenijiet ta' sigurtà nataw la ta' rapaw. U il-membri parlamentari nazzjonali ħarġu mill-isfera nazzjonali tagħhom jekk tridu CSDP ma jridux inkunu kostretti għall ideat nazzjonali fit-trattat artiklu 9 jgħidilna li l-Parlament eh, Ewropew l parlamenti ta' Nazzjonali ser jaraw eżattament kif ser jikkooperaw u artiklu 10 jgħid li flimkien huma jistgħu jibnu korpi speċjalizzati u jagħmlu konferenzi fuq kwistjonijiet li jisu importanti għal daqstant nitlobkom, nitlob li l-parlamentari tal-istati membri u kol dawk Ewropej biex jirrispettaw it-trattat u jgħidu li huma jridu jikkooperaw f'konferenza interparlamentari. Dan imbagħad fuq eh, bażi annwali jippermettilna li jkollna rapport min naħa tal-Kunsill, jippermettilna wkoll li jkollna dialogu mal-Kunsill. Jiena konvint li jekk ikollna assembleja konġunta bejn il-parlamentari Ewropej u dawk nazzjonali ser tkun ta' gwadan kbir għal parlamentari eh, Ewropej għaliex huma ser jiksbu iktar informazzjoni. Ikkun hemm eh, ministri tal-istati membri li jgħat tu iktar informazzjoni għal daqstant il dan it-tip ta' korp. Għal daqstant ejjew namlu din l-Standing Parliamentary Conference għax nkunu nistgħu naħsbu b'mod aħjar. Il-rizorsi mhux wis il-post ġa jeżisti hawnhekk ġo għal parlament diġà għandna riżorsi umani fil-Parlamenti Ewropej Ewropew u Nistaw naqdu dawn ir-riżorsi kollha li għandna u dan ikun kumitat tajjeb li jippermetti lill parlamenti tal-istati membri li meta jieħdu deċiżjonijiet fuq l-adozzjoni tal-budget jew inkella jawtorizzaw id-deployment eh, militari biex iżommu dejjem f'moħħom il-lat Ewropew. Grazzi is-sur online għal-Parlament Finlandiż. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja lis sur Brock għal kummenti tagħhom li għonet hemm bżonn eh, li naraw eżattament kif se jkomplu f'dan id-dialogu ta' CSDP fuq livell Ewropew. Għal Finlandja il-CFSP eh, ferm importanti u naħseb li dan huwa importanti wkoll għal li jkun hemm diskussjoni mal eh, membri oħra tan NATO mhux membri tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel punt tiegħi huwa il fokus għandu jkun fuq tisjiet tal-offiset fuq livell nazzjonali fejn huwa l-iktar effettiv. Minna l-oħra, aħna naqblu li l-parlamenti nazzjonali ċertament għandhom jikomplu dialogu fuq livell Ewropew fuq il- CSDP u dan għandu jagħti valur iktar għax-xogħol li jsir fuq livell nazzjonali il-parlamenti nazzjonali għandhom jieħdu tmexxija f'dan id-dialogu u d-dialogu però ta' tal-Parlament Ewropew ser ikun importanti. U importanti li jkollna struttura flessibbli li tippermetti lil kollegi tagħna minn stati membri mhux minn stati mhux fl-Unjoni Ewropea biex jieħdu sem ukoll. Dan kien il-każ fil-WEU u għandna nikkonsidraw dan ukoll dan l-aspett ukoll fix-xogħol tagħna din id-darba. Aħna wkoll irridu naħsbu eh, bir-reqqa kif insaħħu s-sigurtà Ewropea u id-difiża mingħajr ma eh, noqogħdu nirrepetu xogħol li jsir minn NATO mill-Unjoni Ewropea. Jidher li l-aħjar mod, aħjar mezz ta' kif nimxu l-qudiem ikun kif naraw kif il-laqat jistgħu jiġu żviluppati għal dan il-għan jiena għandi kwis domanda importanti ħafna. Minħabba il-bżon għal trasparenza u iktar ċaretta, min għandu responsabilità għal żviluppi aħja tal-idejat tagħna u kif id-deċiżjonijiet tal-Korpi Ewropej ser isiru biex nagħlaq il-pożizzjoni tal-Finlandja fil-kooperazzjoni parlamentari se jtati valur miżjud, se partecipazzjoni mandux tkun bazata fuq daqs tal-pajis u l-fokus għandu jkun fuq riżultati sostantivi u kol fuq dibattitu ta' vera li promovu partecipazzjoni tal-membri mux fl-Unjoni Ewropea biex bekk kollox ikun eh, pragmatiku nevitaw eh, pis amministrattiv unkunu nistaw naħdmu b'iktar effiċjenza. Grazzi, Sur President. Merci. Grazzi ħafna. Is-Sur Andrew Duff. President, fuq skrutin, parlamentari, għanna naraw fejja eżattament dan il-poter fuq il presidenza permanenti tal-Konsil Ewropew u l-Konsil għall-Affarijiet Baranin, Ministru tal-Affarijiet Baranin. Soluzzjoni Kozek hija bażata fuq l-idea li l-presidenza ta' rotazzjoni għada s-servi għal xaħġa. Pero dan mux il-kas Kozak, soluzzjoni Kozak t-sottovalu ta' il-Parlament Ewropew. U naħseb li jekk nissottovalitaw ir-wol tal-Parlament Ewropew, nkunu qegħdin nfallu fis-segwitu tal-loġika tat Trattat tal-Lisbona. it trattat tal-Lisbona jikkomplementa il-proċess ta' deċiżjonijiet inter eh, governativi frest CSDP, CFSC b'approċċ komunitarju. Kati u l-Kommissjoni jistaw jiproponu politika. Il-Kunsill jista' jiddeċidi permezz ta' maġġoranza kwalifikata. U jina naħseb li għanna nifmu u uħut mill-kollegi sfortunatament ma rawx li jemalizzaw kif suppost il-kwestjoni li jem funzjoniet parlamentari distinti għawnek għanna parlamenti nazjonali li ma prestiġużi, tradizjonali u li ma separati. Imbagħad għanna il- poteri distinti ġodda tal-Parlament Ewropew illi għandhom ikunu inklużi b'mod effettiv fil-proġetti tagħna. Imma ma għandna t-tielet kategorija il-funzjoni sabiex naraw kif nartikolaw x'nuwa komuni għall-istati kollha. Għalhekk nxaqsam sigurta fl-Ewropa. U xogħolna fil-kooperazzjoni interparlamentari tagħna i li l-ewwel net nartikulaw interess komuni. Mbagħad Neħdu nota wkoll politikament u finanzjarjament ta' deċiżjonijiet illi nisiltu mill-CFSP u CSDP. Għet nitkellmu fuq agenda ċara ħafna li mandiġ eh, taħrabinna minn idejna il-konsens għanna nsibbuħ fuq il-funzjoni interparlamentari. Grazie ħafna. Is-sor Fronzolizza, Komitat ta' Difiża u Sigurta tal-Parlament fir rumanija Mulțumesc mult, donna preċedinte. Ladies and gentlemen, this interparlamentary exchange on the Dan l-iskambju ta' opinjiet fuq l-CFSP u CSDP importanti ħafna sabiex nindirizzaw il-kwistjoni tad deficit demokratiku doppju fejn il-Parlament Ewropew għandu poteri dajfa fitajt ta' deċiżjonijiet imma għandu viżjonijiet wiesa fuq il-politika ta' sigurtà u difiża imma fej parlamenti nazzjonali għandhom poteri formali iktar b'saħħithom imma ma jistawx jindirizzaw il-komplessità ta' tajt ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew f'dawn l-oqsma. Jekk naħdmu flimkien biss, ġifiri l parlamenti Nazzjonali u Ewropew jistaw jilagħbu rwol importanti sabiex jipprovdu leġittimità demokratika għal politika ta' sigurtà u difiża. Sinjuri, waħda mill kustajt sensittivi li hija soluzzjoni tal-Assembleja tal-Europa tal-Ponent li kienet titratta kwistjoni ta' sigurta u difiża. Fuq naħa il-mixja li kena reċentement tista' tfisser it-tisħiħ tal-monitoraċ li il-parlamenti nazzjonali u Ewropej setaw jinfluenzaw il-budget u l-politika Ewropea u anka l-politika fuq livell ta' stati membri fuq naħa l-oħra il-WEO ma kellix poteri pal dan ma kellha rwol importanti xtaqdi u kol għal daqstant għanna naħsbu forsi lejn mekanizmu speċjali ġdid Palma huwa l-kowsak u kowsak jista' jindirizza kwistjonijiet ta' sigurta u difiża. Jew korp simili għal kowsak sabiex jieħu post il-korp eh, formali il trattat ta' Lisbona jippermetti li konna monitoraċ aktar għawem il-Konsil u l-Parlamenti Nazjonali u l-Parlament Ewropew per l-aktar għandhom u li dispozizjoni prezenti ma tibqax bis fuq il-karta. Sinjuri għatam ħafna titjib x'nistgħu namlu skont. Il-trattat kif tafu stati membri jistgħu komplu jeżerċitaw poteri ta' tritt deċiżjonijiet u għaldaqstan parlamenti nazzjonali huma f'pożizzjoni aħjar minn kull organizzazzjoni li ta' fuq livell Ewropew sabiex tħalli impat fuq deċiżjonijiet li jittieħdu fil-pajjiżi tagħna. Il-fattu li skont it-Trattat ta' Lisbona nistgħu nieħdu l-mekanizmi preżenti u mmexrom il-qoddim. Sinjuri, millum il-qoddim l-interparlamentari m'għandux biss ikun mekanizmu li faċilita skambju tal-aqwa eh, pratika u skambju ta' opinjonijiet imma wkoll għodda għal kontroll effettiv u demokratiku tal-politika Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Merci. Grazzi. Sir Lord Dropper eh, mill House of Lords. Grazzi ħafna, Sir President, nilqa' dan id-dibattitu bħala kontribuzzjoni interessanti wara anka il-laqa fi Skotto Kolma f'Mejju li għada u kofa kukoza krixar li ġej u anka laqa fl ta' Deċembru li tkellem fuq Assur Brock u anka laqa f'Mejju li jmiss fi Brussel. Fil-Ven Nazzjonali għanna diskussjonijiet ukoll u ċermen tal-komitati relevanti mill- House of Commons il-mtaw reċentement u hemm konsens wiesa xi differenzi dettaljati fuq il-dokument li jidressa il-House of Lords. Ħad gost li kien hemm appoġġ għal dan illum. Nasab li huwa importanti ħafna li qed nibbażaw ruħna fuq artiklu 10 ta' protokoll wieħed ta' Trattat ta' Lisbona illi jgħid illi huwa kowsek illi jista' jorganizza konferenzi interparlamentari fuq kwistjonijiet speċifiċi, speċjalment kwistjonijiet li għandhom jaxxu ma' CFSP inklu CSDP artiklu 9 ma ma joħloqx duplikar ma artiklu 10 parti l-ewwel parti u għandna niftakruh dan ma pallum għandna jkollna diskussjoni utli u effettiva mal kollegi fil-Parlament Ewropew. Inħossu kol il jemżon bżonn nibnu fuq kofek u kodak mhux biss mux li nirrepetu dak li hemm imma struttura b'sitta minn kull parlament, ninkludu individwi minn partiti differenti wkoll u forsi wkoll li minn żmien għal ieħor mill-kumitati parlamentari ta' dawn il-parlamenti kif issemma mill-kollega Danisa. Naħseb illi rridu niżguraw ukoll illi l-Parlament Ewropew nifhem dak li għal kollega Tanok fuq rappresentanza li toħloq problemi li ċertu gruppi politiċi xaġa li dun Imma ma narawx li hemm bżonn struttura tqila il-Parlament jew l-Sistema membri ma jistawx jippermettu li jonfqu spiża bħal din fil-preżent u ma nħoss li l-punti li u minn dawk li jixtiequ jaraw kon segretarjat kontinmu hija fattibli fil-fatt. Xtaqt nikkonkludi billi nagħmilha ċara fuq x'naħseb li huwa l-valur ta' proġett bħal dan. Il-rizultati mhux se jkunu diretti, Mus se jkunu ħafna rapporti, ħajkunu indiretti imma. Għan izguraw li persuni li qed jistudjaw fil-Parlamenti Nazzjonali ma' formati aħjar u li jistgħu jagħmlu xogħolhom aħjar u għal daqstant dan jistaw nagħmluh permezz ta' struttura aktar eh, faċli, ktar ħafifa, grazzi, grazzi ħafna. Is-Sur Gualtieri. Grazie ħafna, Sur President. Mem lebda dubju din id-diskussjoni tikkonferma li għoddimna għandna sitwazzjoni ġdida illi qed timponinna illi niffaċċjaw elementi li nistgħu om oriġinali u koll li niftemu b'mod reċiproku. Mem lebda dubju li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom rol importanti ħafna għal rigward ta' politika illi jiddeċidi għal Konsil Ewropew, il-Konsil huwa ċar il-Parlament Ewropew għandu jieħu nota ta' dan u jifem il parlamenti Nazzjonali mhumiex istituzzjonijiet illi huma influenti ħdej l-istituzzjonijiet Ewropej imma Edin hemm fl-interess ta' min jemmen fid-demokrazija parlamentari. Jiġifieri li nsaħħu dan l-element illi fl-aħħar mill-aħħar huwa element importanti ħafna għal ġejjini tal-bini ta' l-Ewropa. Ma fl-istess ħin il-Parlamenti Nazzjonali jridu wkoll jifmu il-SFSP u l-CSDP mhumiex politiki nazzjonali ma politika ta' l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea għanda istituzzjonijiet il huma l-Konsil, il-Konsil Ewropew, il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew. Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni parlamentari tal-Unjoni Ewropea li tippreżenta direttament liċ ċittadini Ewropej. U trattat tal-Lisbona jisaxħaħ ir-ruoli tal-Parlamenti Nazzjonali li l-omitijom poteri ġodda anka meta mqabla mal-proċess leġislattiv Ewropew. Pala parlamenti nazzjonali dejjem u fl-istess ħin hemmhekk ukoll il-kontroll parlamentari ta' dak li jagħmlu l-eżekuttivi fit-tieni Kamra Ewropea ġifri fil kunsill u fl-istituzzjoni ġdida tal kunsill Ewropew huwa element importanti ħafna għal-leġitimizzjoni tal-proċess demokratiku f'Ewropa, ma din hija ħaġa kemm xejn differenti Milli nimmaġinaw illi hemm bżonn inwaqfu xi tip ta' para istituzzjoni ġdida fuq livell Ewropew. Mhux dan qed jitlab it-Trattat tal-Lisbona u kif fakru anka ħafna kollegi. Huwa tajjeb infakru li l-Parlament Ewropew għandu funzjonijiet importanti ħafna anka fuq politika illi fl-aħħar mill-aħħar it-teħid ta' deċiżjonijiet inkludi eh, proċeduri partikolari, artiklu 36 ta' CFSP, CSDP, definizjoni ta' dak illi jmexxi CFSP, CSDP u li presedi il-Komitat tal-Affarijiet Barranin xi ħaġa ġdida wkoll kif qal is-Sur Tennok ukoll l-autorità tal-budget fuq dimensjoni ċivili u dik amministrativa u militari fuq il-CSDP. U dim daw punti ġodda na żewġ toroq u dimna. Waħda, illi ma xun nkomplu mixin kif għaddejn, bħalissa u bekk ma ninterpretawx dak li jinkludi l-protokoll u triq l-oħra nsibu kondizjonijiet għal kooperazzjoni interparlamentari li però titkun kooperazzjoni interparlamentari bejn istituzzjonijiet li mbagħad għandhom is-set istituzzjonali tagħhom dawk nazzjonali u Parlament Ewropew u li ma jitolbux għal daqstant la li nwaqfu segretarja ġdid u lanqas illi natu poteri ta' kontroll tal-attività ta' cfsp illi ma jaqgħux taħt dawn l istituzzjoniet imma li naqdu flimkien u niffaċilitaw dialogi bejn parlamenti differenti fuq dil possibilità li nsibu pont ta' fuq dawn l-ħtiġijiet għanna nkomplu niddiskutu. Grazie ħafna sur Sukarski mill-Parlament Bulgaru. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Президент, сеньори, грации għal din l-opportunità li nieħdu sem f'dan id-dialogu jiena naf li diġà ninsabu tard fil-ġurnata wasanna lejn ħin likel tawar l-ofsenar u ovvjament l-attenzjoni qed tibda tonqos u għalhekk ħanipprova nżomm mal-ħin ta' 3 minuti. Il-politika ta' difiża hija l-inqas komuni mis-CFSP kollu. ċara l-punti nixtieq nagħmel. L-istati membri huma kapaċi jiddeċidu kemm jistgħu jitolbu sovranità. Waċar li l-Unjoni Ewropea m'għandix forzi armati. U dan għalhekk jeħtieġ skrutinju parlamentari mill-Parlamenti Nazzjonali għaliex qed nitkellmu dwar skrutinju parlamentari u għalhekk nixtieq ngħid xi ħaġa dwar skrutinju parlamentari mill-Parlamenti Nazzjonali. Il-mekanizmu ta' skrutinju ma ġiex armonizzat u ma jistax ikun universali għalhekk. Għal daqstant għandna bżonn skrutinju parlamentari li jisu wkoll il-diversità politika u l-varjetà politika. U l-mod biex nagħmlu dan huwa li u wkoll id-diversità fiħdan il-Parlamenti Nazzjonali. Huwa tajjeb li t-twaqif tal-EEAS qiegħed Nisseħ bħalissa u tieħu żmien u nistgħu nużaw dan iż-żmien sabiex nifformulaw u noħorġu b'CSDP aħjar. Il-diplomatiċi meta jieħdu r-rwol tagħhom ikollhom definizzjoni ta' politika aktar ċara. Din il-politika ma tistax titmexxa mingħajr skrutinju parlamentari u l-appell tiegħi speċjalment lill parlamenti nazzjonali u l-membri tagħhom huwa li ħaffu dialogu fiħdan il-Parlamenti Nazzjonali u fiħdan l-Unjoni jisibu mekkaniżmu reċiproku aċċettat ta' skrutinju parlamentari u li kunem impenn sħiħ mill-Parlament Nazzjonali f'ċertu termini. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Ruggero, fisem il-Kumitat ta' Difiża ta' Ċipru. Grazzi, President. Jena ħan wieġeb ħana għanti diskors tijaj fil-qosor, nżomma l-appell tijak biex nżom fil-qosor, u għandi tlet osservazzjoniet li nishtiq namel. Il-trattat ta' Lisbona di opportunitajiet ġodda f'dak li għandu xaqsam li nizviluppaw kemm is-CFSP kif ukoll is-CSDP. Jena nishtiq nisħaq li jekk l-Unjoni Ewropea irrid ikollha rwol mexxej fuq stadju internazzjonali taħtieġ tiżviluppa u issaħħaħ dawn il-politiki. It-tieni punt. Prekondizzjoni indispensabbli hija li jkollna skrutinju parlamentari tal-CFSP kif ukoll ta' CSDP. Dan huwa importanti u kruċali għaliex il-CSDP hija parti wkoll ta' CFSP. U ma jistax ikonna dan il-kontroll dan l-iskrutinju mingħajr is-sem tal-Parlamenti Nazzjonali. Neħtieġu politiki għalhekk li jitrattaw dawn il-kwistjonijiet fuq eh, livell bejn l-istati. Għawek il-Parlament Ewropew għawek huwa indispensabbli wkoll b'dan ix-xogħol. Madana kollu ma nistawx ninsaw ir-rwol li għandhom xjaqdu l-Parlamenti Nazzjonali fi skrutinju tal-azzjonijiet tagħhom u l-Parlament Ewropew irid jitqisu ukoll għall budget dan kollu. Il-pożizzjoni hija ċara, nistgħu nifhmuha minħabba dimensjoni Ewropea tal-politiki li referejt għalihom. Iżda anki l-kooperazzjoni bejn il-Parlament kif ukoll il-kontrapartijiet tagħhom fil-Kumitati Ewropej u ta' Difiża fil-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk ma nix bżonn eh, dimensjoni interparlamentari u dimensjoni bejn l-istati. Wara dak li qalu l-kollega qabli, fid-dibattitu ta' qabel ħtieġa ta' soluzzjoni għal problema ta' Ċipru minħabba diffikultajiet li tista' toħloq għal kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Jiena nixtieq ngħid li l-kollega tiegħi miċ-Ċipru tkellem mod xieraq dwar il-kondizzjonijiet tar-Repubblika ta' Ċipru dan kollu iżda jien nixtieq inżid li mhux biżejjed li aħna ikonna approċċ teoriku għal dan kollu u xewqat olin li jkunem soluzzjoni l problemi ta' Ċipru. Zdem responsabilitajiet mux biss għal Ċipru daw kolla l-Unjoni Ewropea biex ħarsu li soluzzjonijiet fuq kwistjoni ta' kummerċ internazzjonali. Jek dan il mod xieraq u qed ngħidu bis serita kollha dan dan ikun pass importanti lejn soluzzjoni l problema ta' Ċipru. Grazzi. Ninsabu lura ħafna mhux biss minħabba ħin li kell, iżda anke l-interpreti li hemm ħafna minnhom li qablu li jtuna ftit minuti żejda, iżda jiddispjaċini għandna nirrispettaw il-ħin massimu ta' xogħol. Issa li sur Ginzens, President tal-Kumitat tal-Parlament Litwan. Jien ukoll nixtieq nesprimi l-ħajr l-ħabib tagħna Sur Brok. Sur Brok nixtiequ nirringrazzjawk għal mod kif intrattaj dan il-suġġett u dan is-sistema ta' valuri. Għaliex aħna rridu nidefendu l-Unjoni Ewropea hija sistema ta' valuri li titħarisa. Miex l-istess ħaġa bħal per eżempju l-unjoni ta' kontinent wahdini, il-kontinent tagħna għandu storja warajħ. Kenna żewġ gwerer fil-seklu 20 kien hemm l-istorja repubblikana, id-dikirazzjoni Franċiża u dan ifisser li qed titkellem dwar l-wirt Ewropew ta' sistema ta' valuri li għandna nħadnuha. aħna għanna tlet kumitati tagħna f'pajjiżna u għanna dawn il-proposti li tres u tlita, eżattament. U għanna din l-entità tal-COFAC u taħdem fl-imkien mal-kollegi tagħna mill-Sigurtà u Difiża. U ħad issejjaħ Kofdak li tinstema' aħjar minn Kofak u tiltaqa' darbtej fis-sena darba kull sitt ma tiswa xej fil-fatt, u għalhekk din hija proposta naħna nixtiequ rresqu. U għalek ikonna dan il-wirt parlamentari li nħadnuħ u din hija assembleja li ikolla mistednin importanti, pal per segretarju ġenerali tan NATO u kollegi oħrajn minn NATO. Il-koll rridu npoġġu flimkien madwar mejda u niddiskutu kwistjonijiet ta' sustanza. Irridu nagħtu ħarsa lejn il-budget, nitrattaw dawn l-affarijiet anke fil-livell tal-Parlamenti Nazzjonali u naħseb li jkun aħjar għalina li nitrattaw dawn l-affarijiet fil-Parlament Nazzjonali, meta nitkellmu dwar iskrutinju tal-budgets tagħna, irid ikun l informazzjoni disponibbli, irid ikun hemm skambju ta' informazzjoni u minnu li ma tantx inkunu popolari f'pajjiżna iżda rridu niddefendu l-budget militari tagħna. Grazzi, Sur Gale. Fisem il-PPE Malar malajr mbagħad is-sur Elmar Brock. Grazzi jider li l-kollegi tal parlament Nazjonali huma beżana li l-esperjenza tagħhom dan il-WEU jintelef fi xejn. U bħala tweġiba għal dan, bħalma qal is-sur marbrok aħna għandna nkonna aktar laqat ta' spiss mhux biss għal dawn il-laqat solenni biex ngħidu hekk jista' nitkellmu dwar id-dettalji dwar l-irqaqat tal-politika, bħal pereżempju tqejjed fil-post tal-truppi militari u f'missjonijiet eh, lilin mill-pajjiż. U għalhekk dan ifisser li natu ħarsa lejn id-dimensjoni ċivili tal-budget nistgħu nagħmlu dan u l-budgets jistgħu ta' favur il-proġetti militari tagħna flok noqogħdu nfetqu hawnhekk u għalhekk irridu nħarsu lejn bażi ta' dak li nistgħu nagħmlu ma nistawx nagħmlu fir-rispett tal-setat eżekuttivi tagħna. Dak li ma nistgħux nagħmlu huwa li qed nitkellmu dwar żewġ leġittimitajiet differenti. Ma nistgħux naqgħu li neslu għat-tielet livell għaliex ma nistgħux niġbru flimkien il-leġittimitajiet tagħna. Il-Parlament tar-Renju Unit qatt ma adotta unanimament deċiżjoni li taċċetta bħala vinkolanti għaliha. Jekk din id-deċiżjoni tittieħed mill-Assembleja ta' WEU, anki jekk kienu kollegi tar-Renju Unit li ħaddu sehem f'dawn il-laqat. Ma nibżon assembleja zejda oħra u ma nix lanqas ndaħlu livell ieħor fl-opinjoni tiegħi. Jiena naqbel mal approċċ li nides sur Brock li għandna jkollna laqat aktar ta' spiss sabiex bekk naħdmu suġġetti aktar dettaljati fuq id-dimensjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew għandna kull xorta ta' faċilitajiet li huma dispożizzjoni tagħkom u intom bħala parlamenti nazzjonali għandkom l-uffiċċju tagħkom hawn fi Brussell u l-uffiċjali li jaħdmu hawn fi Brussell fil-uffiċċju tal-Parlamenti Nazzjonali jistaw jaħdmu iktar rabta sfiqa ma l-istruttura tagħna biex kollox jista' jitħejja tajjeb u kollox jimxi ħarir. Grazzi. Grazzi. Elmar Brock jekk jogħġbok biex tagħlaq. Grazzi ħafna. Jiena grat ħafna l-proposti li inti għamilt għall-input tiegħek għax naħseb li n-numru ta' kwistjonijiet ħarġu ċar bħala riżultat ta' dan. Biex inwieġeb dak li qal sur Galen, kulħadd irid jara xinu ma' prerogattivi tiegħu fil skont il-Kostituzzjoni tal-pajjiż u skont il-qafas eżistenti. Kieku ridna parlament jew entità apposta CFSP kieku konna namlu hekk ma tkellimx ma minnix hekk iżda tkellimna dwar kooperazzjoni biex ikun hemm kontroll biex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet u dak jinsab fil-protokoll innifsu. U dan huwa importanti li nżommu f'moħħna mhux qed nitkellmu dwar l-Assembleja ta' WEO EU li qed tgħaddi din ir-responsabilità li qatt ma fil-fatt Jiena nemmen li l-Parlament Ewropew ħaj jiddefendi l-prerogativi tiegħu bħal ma jista jagħmel kull Parlament Nazzjonali li jara li jitħarsu l-prerogativi tiegħu u dan għandna niċċaraw darba l-dejjem. Dak li għanna naħsbu aktar dwaru jew ninvestigaw huwa li xi wħud mill-kollegi qalu li hemm distak demokratiku kbir wara Trattat ta' Lisbona. Ma naqbilx, ma naħsibx li hemm dan distak kollu fid-demokrazija u li dan jeżisti. Għalhekk hawnhekk nistgħu namlu li nfasslu dokument li jara fejn huma s-setat u jara jiddetermina jekk dan id-distak jeżisti jew lex. ma nafx kemm jeżisti jiena. U importanti li najdu li jekk vera jeżisti dan id-distak, irridu naraw kif ħanamlu tajjeb għalih, ħanalquh. Iżda ħadd ma qal fejn huwa dan id-distak, fejn jinsab. U għalhekk Nafu x'inhu ma l-prerogativi tal-Parlament Ewropew wara Trattat tal-Lisbona, nafu x'hemm fl-EEAS u rridu nitkellmu dwar dan fid-dettall flimkien u naddu mal Kozak. Issa, Kozek għal-Kumitat il-Kumitati tal-Affarijiet Barranin dan għandna niċċarawh mhix l-istess ħaġa bħal l-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà pa' CFSP. Għandkom stampa ċara, iżda mhux il-Parlament Ewropew minnaħa u minnaħa l-oħra mbagħad għandek il-Parlament Nazzjonali. Jekk qed nitkellmu dwar rappreżentanza Fuq l-istess mod, b 28 membru, dan jista' jiġi rekonċiljat ma' dak li hemm fit-Trattat tal-Lisbona. Kull parlament jista' ta' bilħaq jeżerċita id-dritt ta' veto tiegħu jekk iħoss li